Dear colleagues, uh, please take your seats. Aziz kollegi nitlobkom sabiex tieħdu postkom. Maħba li diġa għedina xar minuti tard. Nixtieq li l-koll kien tont ħubbaġi bil-qiegħda ħalli nibdew bil-qatana mela l-ewwel punt l-adozzjoni tal agenda tagħna. il Punt t tnejn tal-agenda u għal aħbar minnaħa tal-koordinaturi illi ħarres u ħarresqulkom skont ir-regola 205 sabiex tappoġġawhom maħda fil-bidu tal-laqal. Tamlu ħafna storbju l-lum, kieġobkom f-postkom. Għanna il- punt numru 17 għal skambju opinjonijiet mal-Presidenza tal-Kunsill u l-Presidenza f'dwar l-attività Amberlight. Zidnieh dan il-punt mal-abbozz l agenda jekk m'hemmx oġġezzjonijiet l-agenda hija adottata. Mela għall-interpretazzjoni, interpretazzjoni bid-Daniż, Latvjan, Gej, Irlandiż u l-Kroat fil-fatt u uh, mhuwiex disponibbli u niskuża ruħi wkoll l-interpretazzjoni bil-Malti mhux ħad tkun disponibbli għada fil-31 ta' Marzu bit-3 sa' 6 u nofs. Laura hija prezenti l-Kummissarju wkoll lura nixtieq li nibdew. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li intom għattur interess fis-sitwazzjoni dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa smih importanti ħafna. Karatteristika li tissir fuq bażi regolari dwar is-sitwazzjoni tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea din għala importanti ħalli aħna naraw fiex wasalna fil-ħidma tagħna fuq ċertu suġġetti importanti. Huwa diffiċli li aħna nikkalkulaw Eh, fl-ma situazzjoni jinsabu għet mill-iktar suġġetti importanti għalina u importanti li nifukaw iktar fuq dan ħalli naraw fejn wasalna u fiex xedin dwar wieħed minn dawn is-suġġetti l-iktar importanti. Aħna fuq bażi regolari qegħdin naħtru rapporter illi di jimbidel għal dan il-rapportant importanti u l-lum għanna Laura Ferrara minnaħat tal-EFDDD li għal rapporter nishtiq natikom merħba milkom il-koll għal dan ismiħ. Gost li għetna l-ewel viċi prezident tal-Kommissjoni, Sur Timmermans, jgħat għawek u koll maħna l-lum. U l-ewel ħadkun l parteċipazzjoni tiegħu bħala viċi president li huwa responsabbli drittijiet tal-bniedem. Ġifieri Aziz Franzina nixtieq illi nil-ak fosna u nagħtik merba dan Ismi huwa b'xandira diretta u ħajkun ir-rekordjat ukoll. Ma tantx għandna ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħna naf skur li ħajkun hemm ħafna nies li jixtiequ l allura ma xtaqx li nintroduċi wisq fit-tul. Nixtieq nistidem mill-ewwel lil Laura Ferrara li kienet maħtura bħala rapporter għal dan ir-rapport tant importanti u nixtieq nistieden lila sabiex tagħmel taqsira tar-rapport tagħha. Nħalli fidejk Laura ħalli tkun tista' titkellem fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur President, l tajba lil kulħadd. Grazzi lil mistednin kollha għal kontribuzzjonijiet illi ħajtuna l-lum niddiskutu suġġett ta' importanza kbira l-Unjoni Ewropea ġifiri il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u r-wol tal-Unjoni Ewropea Dak kienu xaqsam il-ħarsin tal-istat ta' dritt. Nixtieq nfakkarkom dak illi kien kiteb il-professur Durota illi qal li skont drittijiet tal-bniedem aħna verament nistgħu naraw li għandna Ewropa differenti, Ewropa li hija differenti minn l-Ewropa ekonomika u hemm ħafna drittijiet li ħafna drabi e, jihbew u din hija Unjoni Ewropea li dejjem tixtieq li tibqa' dejjem u biss fuq il-livell tas-suq internu komuni. U issa illi qed inħossu ħafna tensjon minħabba n-nies li ma fuq l-Ewropa, naħseb li rridu nuru li l europa tista' toffrilhom valor miżjud, jiġifieri dera aktar pożittiva minn dak li palissanda għandha l-Ewropa. Naturalment, għabel se ċertu sakrifiċi, L-Europa minn il perspettiva hija eh, eh, pinġija bħala Europa ta' valuri, il-ħelsin ekonomiku l-munita waħda nilja ma setawx ċertu waħda jgħatu l-Unjoni l leġitimità ta' l eżistenza tagħha. Minn Ewropa ta' swieq eh, ekonomiċi għal Ewropa tal-valuri kienet eh, verament xi ħaġa importanti u aħna lura poġġejna fil-qalba tal-Unjoni Ewropea bħala interess ewlieni il-bniedem. U dan fil-fatt aħna qegħdin poġġu f'kontest f'kontest territorjali u li qiegħed qegħdin naraw li eh, qegħdin noħorġu wkoll b'ċertu kuntest storiku. Iktar ma naslu għal l-arfin formali ma ajru mbagħad nkunu nistgħu naraw illi fil-fatt nibdew niġġieldu għal ħarsien u rispetta daw drittijiet tal-bniedem. L-organizzazzjonijiet tal-NGOs kif ukoll il-rati fakruna illi dawn id-drittijiet ħafna drabi jkunu minsija ma jkunx irrispettati. rispettati għal biex sabiex ikun sfruttat il-vantaġġi ekonomiċi minn flok. Per eżempju, il-farmaceutiċi pubbliċi, il-, -farmaceutici, ħafna nies li qegħdin iċedu u jagħmlu suwiċidu, hemm ħafna tfal li qegħdin ibatu minħabba l-iskar tossiku, nisa li qed ikollhom joqogħdu lura milli jkollhom it-tfal ħalli bekk iżommu l-post tax-xogħol tagħhom, id-dritt li huma jħobbu li dan ikun eh, fil-fatt imwaqqaf minħabba problemi bil-ġeneru. Bil kontrol fuq il-ħessin tal-espressjoni da huma biss ftit mill-eżempji illi jirrakkontaw kif il-ġlida u l-enija hija s-sektar ġlida favur id-dinjità. Il-drittijiet tal-bniedem fatt li huma universali u l-fatt li aħna qegħdin narfu dawn id-drittijiet u l mod ta' kif aħna qegħdin nagħmluhom daw naffariet ta' kuljum, aħna rridu naraw l-Unjoni Ewropea jekk tixti illi dawn il-frontieri illi aħna kien hemm fil fatti jistgħu jgħinuna sabiex aħna nkomplu għaddejjin. Ir-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea, rappreżentanti ta' soċjetà ċivil kif ukoll rappreżentanza ta' esperti li huma edin jaħdmu għal ħarsin ta' drittijiet fundamentali nixtieq li nirgrazzjahom il-koll u nixtieq li issa niddiskutu nfasslu azzjoni ġdida ħalli naraw kif aħna nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni li nsabu fiha bħalissa. Thank you very much, Laura, and thank you for uh, being brief and. Uh... Grazzi ħafna, Laura, grazzi tal iżammejt fil-qosor, kont effettiva ħafna, issa nishti inni nissiden l-kelma fuq il-panel sabiex il-kelmu l-kol kamuma għal ftit minuti kull wieħed. U fl-ewwel sessjoni aħna ħanitkellmu fuq it-tmexxija tal-istat tad dritt id-dritti u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem għanna s-sur Timmerman silli ħajitkellem fuq il-relazzjoniet interistituzzjonali sa' ta' dritt eh, u l-karta ta' drittijiet fundamentali. Naħseb li inti ħajkollok titlaq fl-erba neqsin kwarta l-ura ħan ippruvaw nisimaw minna ħatijak l-ewel un bat ikonna skambju għasir ma' s-sur Timmermans. Grazzi ħafna s-sur President u grazzi ħafna tal istudentuni sabiex nipparteċipa Eh, f'dan ismeħ li okkażjoni importanti ħafna sabiex aħna analizzaw mill-qrib l-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jekk titolbuni sabiex ngħid xi ħaġa li ħaġa li fil-fatt tiġini f'moħħi hija il-fatt il-komunità tal-lut, pereżempju qed jaħsbu jekk għandhom xi tilqu mill-Ewropa, minħabba li qed jinjibżgħu jekk għandhomx futura hekk fl-Ewropa hemm e, nies li musulmani għadin jibżaw li jilbsu il-velu il-sinti ta' Roma illi ħin kollu jistaw kunu persegwetati, gruppi illi fil-fat edin jitpoġġew din hija l-Ewropa illi qegħdin ngħixu fiha u fil-fatt issa aħna għandna eh, eh, opinjoni u obbligu storiku hawnhekk u din mhix xi ħaġa li għandha biex taqsam mas-suq ekonomiku jew l-Unjoni Monetarja. Aħna rridu naraw illi din il-parti tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem kien importanti ħafna għall-istorja tal-Unjoni tal-bnidem. Is-suq eh, intern huwa biss strument, strument sabiex aħna nilħu koeżistenza fil-paċ ta' ħafna nies li ġejjin minn minn pajjiżi differenti li għandhom ċittadinanza differenti u għalhekk id-drittijiet fundamentali mhijiex xi ħaġa illi edha tinħoloq bħala konsekwenza tas-suq intern. Dan huwa il-mod ta' kif aħna verament irridu naħdmu fuq l-integrazzjoni, l-qofol tal-integrazzjoni ta' bejn il-popli Ewropej. Jiena fil-fatt irrid li ċertu tolleranza inklusiva. Aħna għamilna ħafna problemi fil-multikulturalizmu, ehm, um, aħna għamilna żbalji wkoll bil-fatt illi edna li hemm soċjetajiet sekulari biss illi jistgħu jgħatu ċertu protezzjoni. Iżda rridu rridu noħolqu ambjent fejn nifmu li xurxin mingħajr ma jkollna l-istess valuri eżattament, iżda rridu nifmu li aħna nistgħu ngħixu flimkien minkejja differenzi ta' bejnietna jekk aħna naqblu fuq l-iktar drittijiet fundamentali dan il-ċiklu politiku jista jibbażaru fuq rispett tal-istat tad dritt, rispett tal-drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb illi wieħed ma jistax ikun indipendenti mill-ieħor. Demokrazija ma tistax tintuża sabiex nillimitaw l-applikazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u laqqas bil-kontra u ma tista' tuża l-ebda wieħed minn dawn sabiex timponi restrizzjoni fuq l-applikazzjoni ta' stat ta' dritt. Ġifier daw tliet elementi għandna bżonnhom ħafna. Mela x'se nagħmlu l-ewwel nittu importanti ħafna li aħna niżguraw ir-rispett tal-Karta ta' Drittijiet fundamentali tal bnidem li apparti mit-trattat tagħna. Rridu naraw li aħna jkun armonizzazzjoni ta' drittijiet fundamentali u meta jien nitkellem fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Jgħat nitkellem fuq il-Parlament Ewropew, Kunsill, Kummissjoni, l-Orti ta' Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll l-Orti ta' Lussemburgu, iżda parti minn hekk jiena nixtieq ngħid illi proset lill kunsill tal-Ewropa illi fil-fatt edin jamlu xoll li huwa l-qalbi ħafna importanti li aħna naħdu azzjoni fuq l-istess kwistjonijiet u din l-azzjoni nħduha flimkien. Hemm ħafna organizzazzjonijiet u ħafna NGOs illi jaħdmu f'dan il-qasam li rridu naħdmu flimkien magħhom ħalli nkunu nistaw nkunu produttivi. Jiena naħseb li l-miżuri leġislativa leġislativi tal-politika tagħna rridu aħna analizzawhom ħalli naraw il daw verament jaqblu mal-karta ta' drittijiet tal-bniedem. Għanna dan kollu pala parti metodoloġija tagħna u l-eżempju li qiegħda tagħti l-Kummissjoni jista' jkun segwit mill-istituzzjonijiet l-oħrajn. naħseb li l-Parlament kif ukoll il-Kunsill u wkoll jimxu għabbażi ta' dan l-approċċ u jagħmlu evalwazzjoni tal-impatt anka min-naħa tagħhom dwar din il-kwistjoni u jiena ħan nipprova nikkonvinċi l-istituzzjonijiet l-oħrajn dwar il ta' ta' din l-evalwazzjoni meta naslu għal diskussjoni fuq better lawmaking, it-fassil leġiżlazzjoni aħjar. F'Mejju l-Kummissjoni ħadd tippubblika l-aħħar rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-Karta ta' drittijiet fundamentali un mbagħad għana ħorġu bċertu eh, kummenti iktar konkreti u affarijiet li huma importanti ħafna għal drittijiet tal per Pereżempju l-proċeduri ta' ksur li bdis il-Kummissjoni kontra ċertu Stati membri ħalli niskuraw li dawk l-individwi li l-applikazzjoni għal viz tagħhom kienet irrifjutata, xorta waħda jkollhom aċċess għal rimedji ġudizzjar nixtieq li insemmi każ ta' diskriminazzjoni kontra tfal ta' oriġini eh, Roma. Aparti minn hekk aħna qed nitkellmu wkoll fuq id-drittijiet tal-istat ukoll. Skont it-traduzzjoni aħna nafu li drittijiet fundamentali qegħdin hemmhekk sabiex inħarsu lill-ċittadini individwali kontra l-istat iżda tant għandna sistemi komplessi illi il relazzjonijiet bej komunità fil-komunità stess tista' tkun kol kwistjoni li ħatkun diskussa fil-kuntest ta' drittijiet tal-bniedem u jiena wkoll kif qedtilkom qabel li dwar is-subija tal-Unjoni Ewropea fil- fl-organizzazzjoni tal-ġittijiet tal-bniedem aħna nafu illi fil-fatt kellna daqsxejn ta' oġġezzjonijiet iżda ħan dan il periodu ta' riflessjoni ħalli nakkomodaw l-opinjoni tal-qorti u naraw illi nżommu wkoll pass ma pass sabiex nisibu fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Hekk kif il-kon fid-dibattitu tal-plenarja f'tafrar li għadha jiena dejjem l li nara kif nistan tejjeb ir-rispett tal-valuri tagħna, però rridu nkunu ċari fuq il-problemi li qegħdin naffaċċaw. Għanna bżonn allura ta' il-sistema ta' monitoraġġ ġdid irridu nibdew nipplementaw il-mekkaniżmi li aħna għandna l-ewwel U naħseb li rridu nkunu kapaċi u koll n-intervjenu f'ċertu sitwazzjonijiet ta' kriżi dak li għandu xjaqsam ma' stat ta' dritt dan huwa l-mod ta' kif jiena nixtieq nimplementa il-qafas tal-istat ta' dritt. Rridu nagħmlu ħafna iktar qabel ma aħna nidħlu fil-possibiltajiet ta' dak illi eh, huwa msejjaħ il-pożizzjoni neutrali ta' kif naħna napplikaw dan l-artikli relevanti ma' fil-kosta drittijiet tal-bniedem. Issa aħna għanna ħafna NGOs u eh, fil-fat bosta organizzazzjoni toħrajn li huma attivi f'dan il-qasam u nixtieq nfħabbrilkom li l kolokjum nazzjonali ħajsir fl-ewwel u fit-tieni ta' Ottubru ta' din is-sena u li s-suġġett se jkun dwar r rispett u ġlida u l-prevenzjoni tal-mibeda kontra nies ta' reliġjon Iżlamika. Dan huwa suġġett importanti ħafna ħalli meta nitkellmu fuq ir-retorika tal-mibeda kontra n-nis ta' reġjon Islamika naħseb li dan huwa daqsxejn ta' dissin ħaġa li narawha ta' sikwit minħabba illi jekk nanalizzaw id-diskors dan nista' naraw li rilevanti fuq min kontra min tkun il-kampanja u il-mibeda. Iżda il-diskors ikun ħafna drabi l-istess. Per eżempju, nisa u tfal u kol jistaw ikunu meqjusa bħala minoranza li tista tkun svantagġata l-lum. Jina nemmen li din konferenza ta' livello li tista tkun verament siwja u nittama nistaw nlaqaw fl-imkien il-Konsil tal-Europa kif ukoll organizzazzjonijiet illi jaħdmu ħafna kif ukoll MEPs illi jixtiequ jiġdu kontra r-razziżmu. Ejja nippruvaw nilqu riżultati konkreti ħalli nuru lill-elettorat tagħna lill-popli tagħna li aħna lesti illi ntejbu kif nistgħu is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u l-ħarsin tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Viċi President tal-li tkellim daqshekk fil-qosor u grazzi wkoll tal-li tajtna daqsxejn iktar dettalji. Ir-rapport ta' awra Ferrara huwa proprju dwar wieħed minn daw l-iktar kwistjonijiet diffiċli, pereżempju immigrazzjoni u posta bosta punti oħrajn, pereżempju l-applikazzjoni tal-karta f'Mejju il-kollokju manwali li inti semmejt u l-subjet tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet ta' Tfal. Jina vera nieħu gost meta s-segretarjat jissuġġeri li dejjem x'għandi ngħid. Verament hemm fiduċja fil-burokrazija u bekk ikolli ngħid. Mbagħad ħan nagħti l-opportunità lir rapporter xogħol rapporter sabiex forsi jsaqsuk xertu affarijiet fuq Fu li forsi ma semmejtx. Ħalli nibdew dibattitu, ma nibdew bik Laura, mbagħad nisimgħu minna ta' Shadow Reporters, jekk mbagħad turuni daqsxejn min jixtieq jitkellem, kun nista' nagħmel lista tal-kellima, mela nibdew bik Laura, mbagħad nisimgħu li xadu Reporters. Jekk jogħġbok Lawra. Nidingrazzjak ta' dak li għadek kemet u ċar li għadbaqa ħafna xa' siri sisir u rridu intejbu anka is-sistema ta' monitoraġġ. Nelbu id-dilema ta' Copenhagen u l-istati li jissawma membri ikomplu jiġu monitorati fi rigwar ta' rispett lejn id-drittijiet fundamentali għax jider li xorta waħda tbaqa każijiet f'dan ir-rigward anka dawk marbuta mal-drittijiet bażiċi fundamentali. Fil-labbot ta' rapport e, jissemmaw l-ewwel il kusonijiet istituzzjonali, iġifiri li jkun hemm strateġija interna b'ċikli politiċi e, illi jinvolvu l-istituzzjonijiet kollha u e, bil-mod u l-metodoloġi kif semmejt inti huwa importanti li ninvolvu is-soċjetà ċivili wkoll aħna bħala parlament imma anka l-istituzzjonijiet kollha Ewropej. Fil-metodoloġija li hemm adottata anka f'dan ir-rapport batna kwestjonarju l-NGOs kollha li uh, qegħdin jahdu f'dan il-qasam fuq livell Ewropew u ippubblikajna wkoll fir-rapport uh, il-mezzi ta' kif qed jista' jagħmel feedback anka lill-ċittadini stess isemmunna każijiet speċifiċi. Huwa importanti għalhekk li soċjetà ċivili tiġi involuta wkoll f'dan il-forum annwali. U fir-rapport ukoll qed nirreferi għal database fejn wieħed jista' jiġbor eh, il-sinjalazzjonijiet kollha, ir-rapporti kollha eh, illi jista' ikollna anka nżidu il-saħħa tal-Fundamental Rights Agency u anka nużaw scoreboard fir rigward tal-ġustizzja eh, tad-drittijiet tal-liġi penali fejn ikun hemm ksur biex ikun hemm monitorat biex il-monitoraġġ aħjar jgħinna biex nħar, nistgħu nħarsu aħjar id-drittijiet fundamentali u naraw fejn u kif nistgħu nintervjenu. Għalhekk jiena nixtieq inkun naf x'taħseb inti eh, fir rigward ta' dawn li eh, il-punti li jina għadni kem semmejt grazzi l-lora naddu issa l-Sinjura eh, Dozenberg għal Pepe. L-ONET huwa importanti ħafna li nibdew nibda billi nifraħ li rapporter li sinjura Ferrara li għamlet bieċa xogħol tajba ħafna fil-labbozz ta' rapport li hija għandha aħna smajna mill-Viċi President Timmermans uh, u fid-dawl ta' dan u fid-dawl tar-rapport irridu naraw kif nistaw eh, nħadmu dan l-approċ komuni eh, minħabba li l-gruppi kollha u interessati f'dan, għan eh, irdu naraw kif nistaw naħdmu mal-NGOs u mal-Kunsill bekk jista' ikona riżultati tajbin. Aħna fil-fatt qegħdin nippjanaw li ħanaddu anke xi emendi u ħan id-defendu l-idejat Eh, illi eh, qed ipoġġi l-grupp politiku tagħna u drittijiet fundamentali eh, il-punti anzi li jorbtu ma dan u anka però hemm rabta mal-sussidjarjetà. Jiena nishti però barra minn dan inkun naf l-opinjoni tal-Sur Timmermans dwar il-fatt illi il-rapporter qed issemmi il-żieda eh, fil-migrazzjoni, fil-flussi ta' migrazzjoni li qed affettwa lil Ewropa kollha kemm il-pajjiżi ta' transitu kif ukoll dawk tal-aħħar destinazzjoni. U qegħdin nitkellmu hawnhekk ukoll dwar ksur eh, serju, vjolazzjoni serja ta' drittijiet fundamentali u Em, eh, kol, emek, involuta il-liġi kriminali, jekk ikunem dawn ir-rejati, ġifiri reati marbuta ma' traffikar, il-violazzjoni ta' drittijiet fundamentali ta' tfal li jkunu għadhom minorenni u ma' jkunux akkompanjati u anka jekk nifukaw fuq każijiet speċi, speċifiki ma' mħafna każijiet forsi fil-passat dawn ma tantx kienu daqshekk seksjeri daqs kemm huma illum hemm ukoll sfruttament ta' xogħol naqbel Eh, ka Viċi President Timmermans li aħna għanna situazzjonijiet solidi u adattati u Eh, eh, dan ma nix dubju dwaru, ma jkun monitora ċaħjar aħjar ta' sitwazzjoni wieħed jista' iqabbel eżattament kien qed jiġri is-sena l-oħra anke meta mqabbel ma' din is-sena u jekk kull grupp politiku jkun konvent u kulħadd juri ċertu sensitivita nkunu nistgħu nikkontribwixxu biex tassew ikollna stampa ta' sitwazzjoni preżenti għax lan aħari wara kollox huwa illi aħna intejbu l-istituzzjonijiet tagħna f'dan ir-rigward għall-SND. Eh, grazzi ħafna l-Sinjura Ferrara l-ONET għal rapport u appunta luq tajjeb għad diskussjoni tagħna għamid biċċa xogħol tajba. Nixtieq ukoll nagħmel xi mistoqsijiet jekk tippermettuli eh, jekk li sur timmerments nixtieq nagħmel mistoqsija lilek. Il-problema importanti tal-dritt liġi fundamentali u drittijiet fundamentali fl-istati membri. Kif il komissjoni u l-Kunsil jikkoordinaw il-forza tagħhom biex jaraw li jkun hemm konformità min-naħa tal-Istati membri e, e, dwar konformità ma' drittijiet fundamentali skont artiklu 2 ta' trattata. Il- kunsil meta ħaj organizza l-ewwel diskussjoni u kif se tkun il-forma ta' din id-diskussjoni x'segwitu se jkun hemm għal dan il-dibattitu u mistoqsija oħra tilet waħda Il-Kummissjoni qed issemmi li ħatibni fuq sorsi disponibbli provduti mill-Kunsill tal-Ewropa u l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali l-Aġenzija Ewropea. X'sorsi oħra ħatuża l-Kummissjoni meta tkun qed tevalwa lill-Istati membri. Il-Kummissjoni lesta li anka tibni fuq il-rapporti ta' l-NGOs bħal Amnesty International u Human Rights Watch, per eżempju. Il-raba punt Ħafna drabi iddiskutejna fil-parlament dwar ir-Roma u il-faqar li jiexu fiħu anka il diskriminazzjoni fil-rigward tal-housing u l-edukazzjoni. Il-Kunsill u l-Komissjoni xodda ħajużaw biex ibidlu situazzjoni biex jaħdmu kontra din l-attitudni ta' kontra Roma u kontra il zingari il-direttiva tal-ugwaljanza u tal t tnejn ilhom jesistu mill-2000, mis-sena 2000, imma fil-verità ma seħet lebda bidla. Il-Kummissjoni u l konsil għalhekk x'inhija l-pożizzjoni tagħhom dwar l-implementazzjoni ta' din id-direttiva jew taħsbu li forsi wasal li tinbidel din id-direttiva. Il-Komissjoni ħadmu ħafna fil-fat fuq l-implementazzjoni, iġifiri jina l-ek naħseb għal-inqasajt il-President. Il-Signora Stevens, Helga Stevens għal-ECR. Grazzi ħafna. Nixtieq nikkummenta fuq dan ir-rapport dan huwa wieħed interessanti ħafna. Imma jien għandi mistoqsija waħda żgħira. Jina delegata għal Kumitat Libe dwar il-konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar il-disabilità naf li hemm afas tal-Unjoni Ewropea għal din il-konvenzjoni tal-ġnus maquda. Il-Komissjoni ehm, x'inhi il-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità Naf li kienem xie weddiet li saru sninilu, imma jiena issa kont qed naħseb dwar x'segwitu sar f'dan ir-rigward. Grazzi lil Helga għal grupp Alde, Louis Michel. Grazzi, Sur Vice President. L-Europa l-lum il-ġurnata tagħti iktar trid tagħti eh, tweġiba u eh, tkun eh, livell tal-isfidi li għandna ġifieri l-era diġitali u ehm, ħafna punti oħra U naħseb li dak li qed diskutu llum id-drittijiet tal-bniedem eh, irridu eh, nżommu għom dejjem bħala priorità għaliex jekk eh, dawn jaqgħu allura huma soċjetajiet kollha tagħna li jaqgħu magħhom. Mhux qed nitkellmu fuq sempliċement twissija fierħa, li ma rridu naraw li ikunu nżommu ma' ma dawn l-sfidi, għaliex hemm ċertu realtajiet li huma mm, illi qed jonqsu f'kull stat membru m'hemm l-ebda stat membru li jiskapola um, dan ir-rapport um, ġifieri uh, f'diversi livelli f'kull stat uh, hemm kontradizzjoni ma dak li aħna wedna fit-trattati. Uh, dawn um, id-denunċi ta' taksur ta' drittijiet tal-bniedem naħseb illi rridu eh, nindirizzaw, rridu rridu konsiderazzjoni l-aspetti morali li u mam msejsa s-soċetajiet tagħna fuq kull livell ta' seta politika. U eh, kolli nejt li eh, minn kelli għandi stima kbira għalik, teħdux għalikom, imma għagġibtun meta tu fi definizjoni ta' kumjon kella meta introduċejtu ċertu flessibilità fil-kunċett tal-laiċità. Jena naħseb li l hija waħda u indivizibbli. Naħseb eh, eh, li m'hemmx laiċità li dvarja li għandha ġeometrija differenti. Ma nafx eh, forsi Madana kollu tajtu xtifmu li intom tqisu l ċita li tista' dvarja minn stat membru għal ieħor. Ma naf forsi jfimkom ħażin ma' ċertament eh, tistaw tagħtu definizzjoni tagħkom eventwalment eh, jekk fimtkom ħażin. Eh, Pero xtaqt nkun ċar fuq dak il-punt. Naħseb li l-Ewropa tkollha rwol doppju ġifieri trid tara illi tkun taġixxi kontra tkun qed il-ċittadini tagħha kontra dawk eh, kollha li qed jaħdmu kontra id-drittijiet tal-bniedem u minnaħa l-oħra tikkonvinċi mm, l dawk eh, illi eh, qed dondom jitilqu din din il-modija. Forsi fiħdan l-Ewropa kella fil-viċinat. fil viċinat fil Issa, intom tafu li dialogu f'dan is-settur ma dan ukoll irid ikun strutturat, irid ikun imsejjes fuq eh, id-demokrazija u trasparenza. Meta jiena kont rapporter fuq id-drittijiet fundamentali, kont proponejt illi eh, pajis, pajis nejdu naqra x'fiex edin X'inhi s sitwazzjoni jiena fil forsi uħut eh, jistaw Eh, jistaġbu b'dan imma eh, ikolli ngħid li kien hemm min ma kienx eh, favur li għalu li dan jista' joħloq problemi istituzzjonali ecc. eċetera. Imma jena nixtieq ngħid li aħna pereżempju fil-Belġju qegħdin mm, niksru ċertu valuri fundamentali li jinsabu fil-karta. U dan eh, għattu ħareċ fil-rapport tijaj, eh, iġifiri, eh, għawnek mux għet nitkelmu dwar sempliciment eżerċizzu ta' blaming and shaming, du punta u swabba li xurxin, imma li narfu realtà kif inhi u jiena mhux għotin dur mal l għandi l-ikbar stima lik sur Timmermans ċert li jente tista' seħinna maħna fuq dan il-punt, iżda tisimu illi kull sena ikonna Eh, lista biex nejtek eh, naraw naqra fejn ninsabu eh, fuq dan l-aspet f'kull stat membru. Dan ikun mekkanizmu illi jipermetti illi ibedna minn dak kollu li jista mm, ikun taksura drittijiet fundamentali. Naħseb l-istatura tiegħek tista' tgħinna biex aħna nmexxu dan il-punt il-qudiem fl istat Membri. Il-mistoqsija tijak hija sempliċi, Sur Viċi President, jiena ħasejt li inti ma tantx qed f'daw f'dawl pozittiv din l-evalwazzjoni pajjiż pajis għan nixtieq l għanet ikuna il-għala eh, sinċerament eh, tejdu li mm, eh, xħazin, xħem ħazin fl-analizi imparzjali mm, ta' dan l-aspet li kun parti kol mill eżerċitu ta' semestru Ewropew u nishtiq nikwota l-Viktor Hugo biex nara sakemm l-ordni materjali s-saxħax u imma jekk memx eh, konsiderazzjoni il-morali allura mm, dan ma jistax wassal għad-demokrazija. L-mistoqsija tiegħi ħantennija għala forsi eh, fim tħażin jew le għal fejn intom għandkom xi ħaġa kontra din eh, din l-analiżi regolari stat stat. Jiena kont inkludejt ukoll xi ħaġa fl-annes li hija ta' dan it-tip u nista' ngħidilkom il-lemma rapport tiegħek illi aqqas hemm biss stat membru wieħed illi mhuwiex kontra dak li hemm imniżel fil-karta u fid-drittijiet fundamentali. Ġviri, nittama illi eh, naqbdu it-triq it-tajba, grazzi. Actually, I mean Grazzi ħafna. Eh, jiddispjaċini li ma tantx għandna ħin. Eh, ġifieri jekk joġobkom u nistaw forsi nqodu 10 minuti zejda ma Għedin nibnu din it-tradizjoni għawek eh, anka ma' rapporters hemm kollegi fil-fatt li tiġa raw dan ir-rapport u jisna qegħdin nibnu eh, din il-kollezzjoni ta' metodi ta' kif wieħed jitratta dan ir-rapport. Eh, anka eh, inti komissarju, eh, nibnu niblu din it-tradizzjoni fil-verità aħna ta' kif aħna nitrattaw dan ir-rapport anka ma wasanix għal konklużjonijiet fil-fatt u tajjeb kiku inkunu nafu eżattament x'taħseb inti dwar dan dwar il-leġita. Mela, għal grupp għuwa issa Barbara Spinelli. Eh, grazie, pre grazie President. Għandi mistoqsija għasira li na nixtieq nagħmel lill-Viċi President Timmermans. Jekk fimt sow tgħid il kallima Il-vizjoni tiegħek ta' drittijiet fundamentali teskludi rabta diretta bejn suq wahdini l-Unjoni Monetarja u drittijiet fundamentali illi iġifiri il-problema hija marbuta mal-istorja Ewropea u l-relazzjoni tagħna mal-istorja Ewropea Jiena għandi dubi dwar dan, dwar din nuqqas ta' rabta bejn eh, unjoni ekonomika u monetarja u drittijiet fundamentali u anka kriżi ekonomika u drittijiet fundamentali. L-istorja għadha ma spiċċaċ, aħna parti mill-istorja u fil-verità il-mod ta' kif iffaċċajna il-kriżi ekonomika u l-effett li kella fuq id-drittijiet fundamentali kienu kienu gbar wiesqa. Nixtieq inkun naf x'taħseb dwar dan u x'taħseb dwar ir-risposta li ingħatat mill-Kummissarju Katajnen waqt um, eh, intervista li saret minn eh, deputati ta' Siriza dwar eh, din l-effett, dan l-effett tal-krizi fuq drittijiet fundamentali. E, e, intqal li minħabba l-Fiscal Compact u l-bil intergovernattiv il-liġi Ewropea fil-fat ġiet sospiża biex jitwetta il-memorandum taftejjien, jina naqbel għalek mal-kollega Louis Michel il-eżami pajis eh, pajis jina naħseb din hija xi ħaġa fundamentali u id-dilema ta' Copenhagen sa' ċertu punt namlu kondizjonijiet preċiżi lil pajjiżi kandidati eh, għasħubija. Umbat, meta dawn jitlu fl-Unjoni ma nibqgħux insegwu l-andament tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil Barbara u l-aħar waħda f'din il-round għal-ħodor Ulrika. Grazzi ħafna, President, nixtieq nifraħ lil Laura Ferrara għall abbozz tar-rapport ħerqana li naħdem miegħek fuqu, però x'taqtin insemmi punt ħajkonna emenda aħna imma eh, nissaw forsi anka namlu għafisem ħafna gruppi id-diskriminazzjoni minħabba l-età. Issa, Sur Timmermans, għandur lej, kun nistaqsik kxie affarijiet. Nirringrazzjak l-għanet tal-kemtejn li għet dwar id-drittijiet fundamentali u id-drittijiet tal-bniedem li huma l-essenza ta' l-Europa. Mux issu għandu jkun l-essenza għal-kem dan huwa importanti u koll. U b'dan moħi nixti għalek eh, eh, jisni eh, insemmi nkun għara xettika biex nejtek dwar il-mekkanizmi monetarji Eh, eh, fir rigward tal-valuri, tal-ksur tal-valuri, eh, ma nix leġizlazzjoni, ma kollox taħt il-liġi. Allora, ma hemmx mekkanizmi effettivi, għalhekk jiena naqbel u mbagħad ma dak qal il-sur Michel u anka dak li nizzel fir-rapport li aħna fir-rapport li jagħmel huwa li għandna bżonn E, evalwazzjoni pajjiż pajjiż u dan għal żewġ raġunijiet. Dan jagħmilna aktar kredibbli ma' pajjiżi barra mill-Unjoni, ġifieri dawk li huma ġirin ġirintana, dak li huma e, e, ħajsieħbu ma' aktar il-qudiem u anka il-bot. Jiġifieri ikun qegħdin nittrattaw aħna nuqqasijiet tagħna l-ewwel, jiġifieri, u tieni raġuni li jkun tajjeb li wieħed ineħħi din x'qed iħossu ċertu stati membri meta eh, ikun hemm ċertu kritika illi dan dejjem din il-kritika dejjem ġejja mill-Parlament u mill-Unjoni. U dan li qed iqajjem in-nazzjonaliżmu fuq livell ta' pajjiż xi ħaġa li tmur kontra Ewropa komuni ikun tajjeb li jisir din it-tip ta' evalwazzjoni pajjiż pajjiż l-istess tip li jisiru li jisiru mill-lowi ECD ikun hemm speċi ta' peer, peer reviews. Dan jista' jsir mill-Kummissjoni fl-imkien mal-Istati Membri anka biex l-ċittadini fuq livell ta' pajjiż ma jidurux jħarsu lejn l-Ewropa bħala dak u li qed tikkritikom lilhom. Jiena mhux l-unika waħda jiena din napprezzaw anka Sinjura Spinelli semmieta din li dan għandu jkun fuq, fuq bażi regolari. Naprezza u koll li inti qed li ħajkun hemm dan il-forum manwali fil-bidu ta' Ottubru u li ħatifukaw fuq it-tolleranza u rispett u il-sentimenti kontra il-Musulmani u kontra il-Lut. Il-ksur ta' drittijiet fundamentali li jirigwardaw anka in-nisa u minoranzi oħra intom f'dan il-forum ħat inkludu lil soċjetajiet ċivili li jaħdmu fuq affarijiet tan-nisa jew tas-sessi jew tal- Eh, ġeneru jew inkella dawk tar Roma, eh, nixtieq nkun naf minn ħajkun involut. Fil-pubbliku tkellimna dwar dan li ħanejt u anka fl li kellimija kiena kont eh, rapporter fuq il-homofobija f'dan il-parlament u meta wieħed iqis qed iseħħ f'ċertu stati membri allura huwa ovvju li għandna bżonn strateġija kontra diskriminazzjoni ta' persuni li għandhom diżabilità Eh, kontra eh, min qed diskrimina kontra ir-Roma, naf li hemm minnu favur eh, fil-Kummissjoni favur dan, imma jiena nara x'inhu l-impenn tiegħek. Għandna wkoll diskriminazzjoni marbuta mal um, kif iħossuhom ċertu persuni u l-lażlit li għamlu fil-ħajja sesswali tagħhom. Grazzi ħafna ħan prova kemm jista' ikun nirrispondi kull mistoqsija li sarit li u dan fil-ftit ħin li disponibli. disponibbli. L-Sinjora Ferrara, jiena nemmen illi għandna ninvolvu l soċjetà ċivili f'dawn id-diskussjonijiet kollha li ħajsiru m'għandux ikun m'għandix tkun diskussjoni minn politiċi għal politiċi, hemm nuqqas ta' dialogu fis-soċjetà tagħna u dan minħabba illi fil soċjetà moderna il dialogu isir b'dan il-mod jina nitkellem u inti tisma u meta titkellem inti ma nismax u għalhekk eridu niskopru żbuħija li teżisti meta wieħed jisma l-ħatiħor jitkellem il-żbuħija ta' dialogu ntilef għal ħafna nies għax jekk jiena nitkellem u int ma tismanix, allura ħanajja iktar biex tismani U jekk ħajkun hemm fil-fatt forum tajjeb fejn wieħed jista' jitkellem huwa l-Parlament Ewropew. Għax hemmhekk wieħed jista' jisma' lil ħaddieħor u jirrispondi wkoll għall-opinjoni differenti illi jeżistu. L-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għamlet xogħol eh, li wieħed ta' min jagħmilha f'dan il-rigward u il-Kunsill u l-Kummissjoni wkoll għandu jaħdem aktar f'dan il-qasam. il qasam ma nasibx illi il-Justice Scoreboard li hija marbuta ma' semestru u illi għanda għan aktar speċifiku f'dak il-qasam ta' kompetenza tista' tiġi applikata għal din is-sitwazzjoni. Jiena es li nħares lejn ċertu affarijiet qed tindirizzaw il-liġi penali u jekk fl-istati membri e, wieħed għandux e, juża tiġa strumenti pereżempju li jeżistu anka e, fuq livelli ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Il-Sinjura Rosenberg fuq l-immigrazzjoni naħseb jiena li waħda mill-aktar sfidi kbar li aħna qegħdin nħabtu wiċċna magħha hija kif se nittrattaw l-immigrazzjoni kemm fl-Unjoni Ewropea innifisa kif ukoll minn barra l-Unjoni Ewropea. E, e, hawnhekk isni ħanerġa' nirreferi għall-istorja. Aħna għandna sekli ta' esperjenza e, ta' dan aħna kellna suċċess anka fil-mod ta' kif aħna tlaqna mill-Ewropa fil-passat, issa aħna sirna kontinent aħna eh, b'saħħtu u ħafna drabi eh, ma nħarsux issa minn din eh, l-leja din minn din il-perspettiva. Hemm sfidi ta' kif aħna naplikaw il-valuri li aħna nħadnu Eh, dan fi rigward ta' persuni li jitlu fil-kontinent tagħna, jekk eh, insolvu il-problema tal-migrazzjoni billi hawnhekk tant nagħmlu ikraħ illi dawn e, e, ma jkunux jixtiequ jiġu għaw anzi jkunu jixtiequ jitilqu, allura nkunu qegħdin niksru drittijiet fundamentali għax jiena nemmen illi ġej minn fejn ġej wieħed għandu għall-inqas ikollu drittijiet tiegħu irrispettati. Irridu namlu revizjoni tal-politika ta' emigrazzjoni, irridu nħarsu l frontiri barranin b'mod tajjeb u rridu naraw li qed noħolqu ġejjieni għal eh, popli l-Unjoni Ewropea għandha ttejjeb il-kooperazzjoni ta' żvilupp ma' pajjiżi oħra u anka tagħti opportunitajiet għal ċittadini anka f'lokalitajiet oħra biex dawn ma jiriskjaw ħajjithom u jippruvaw jaħarbu minn pajjiżhom biex jiġu fl-Ewropa. Immaġinaw intom, kieku kontu għedin teħxu mawlietkom f'kondizjonijiet fis serja Eh, koro eh, bir-riskju li tmutu fit-toroq ta' Aleppo jew tuħdu xi riskju li titilgħu fuq il-vapur biex taqsmu l-Mediterran x'tagħmlu jiena żgur li naf x'nagħmel kieku għalhekk irridu u għandna responsabilità li nagħmlu ħafna aktar u iva iva hemm il-kustjoni marbuta mal-drittijiet tal-minoranzi, social dumping u l-sfruttament tal-ħaddiema. Iva dan huwa marbut kollu mal-kriżi, żgur li huwa marbut ma' sitwazzjoni violazzjoni ta' drittijiet eh, eh, fundamentali. Il-krizi eh, torbot u kol ma dan. Imma anka din ħan nerġan sammi aktar il-qoddim meta nkun qed irrispondi mistoqsijiet oħra. Staqsejtuni mistoqsijiet oħra dwar il- il-rwol ta' dialogu bejn l-istati membri dwar is-sitwazzjoni tal-drittijiet fundamentali fih dan l-istati membri infushom. Anka meta kont Ministru tal-Affarijiet Barranin jiena ħat l-inizjattiva fil kunsell u għedt li għanna nitkellmu fuq kull pajis u id-dritti, il sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali f'kull pajjiż. Jinek kont nagħmel meta kont Ministru tal-Affarijiet Barranin fil kunsell Il-Kunsill għandu jieħu deċiżjonijiet, il-Kummissjoni ma tistax timponi dan it-tip ta' mekkaniżmu fuq l-Istati membri u jiena nifhem il-punt tagħkom meta tgħidu li f'ċertu pajjiżi li ċertu pajjiżi jisemmu aktar minn oħrajn u għandu jkun hemm approċċ aktar globali. Nifhem, nifhem x'intom tgħidu. Ħarsu lej il-passat tiegħi u taraw kif jiena semmejthom dawn fil-Kunsill, imma l-Kunsill is-sena l-oħra ħareġ b'dan l-approċċ illi anka blaqwa rida wieħed jista' ħares leħ biss bħala eh, ftuħ potenzjali lejn l-approċ li kont samajtien. Edin insofru eh, situazzjoni ta' situazzjoni ta' ħajda u kif ġiet trattata l-Unjoni Ewropea ħadet eh, approċ, l-approċ falla u minn dak iż-żmien l-istati membri issa kienu anqas ħerqana li jindirizzaw f'termini ġenerali l-iżviluppi ta' drittijiet tal-fundamentali mm, fl-istati membri oħra. Ija situazzjoni li uh, ma tistax tibqa' kif inhi u għandu jkollna miżuri konkreti biex insolvu dan din il-problema. Din hija waħda mill-risposti ta' Peter u għal Eh, inti saqsajtni eh, dwar il-konsil, xini risposta tijaj per rigward tal-konsil. Jiena mux għet nitkellem fisem il-konsil, issa l-oħra konti, ma issa le eh, għanna nindirizzaw din il-mistoqsija fil-konsil u l-NGOs, il-rol taħħom. Iva, Iva għandu jkollhom rol importanti dawn għanna il- laqa anwali dawn għandhom ikunu prezenti u għandhom ikunu kapaċi jgħinuna biex jisibu soluzzjonijiet. Um, ovvjament problemi bir-Roma fil eh, flibliet fil u diskriminazzjoni u l-anti-zingarizmu e, u kol qed jinħassa f'kwartieri differenti u dinja sfida li rridu nifacċaw u nix inħarsu bħala nħarsu leja bħala problema so, soċjo-ekonomika. Hemm iva din l-esklużjoni tar-Roma fis-soċjetà imma hemm ukoll din dawn is-sentimenti ta' anti zingarizmu e, e, sentimenti kontra ġifiri iż-żingari u għanna għalek naraw fiex nistaw naħdmu anka fi proġetti li huma marbuta ma' dan il-qasam. L-artiklu 19 ta' Trattat ta' Lisbona kopri id-dizabilta, kien hawn mistoqsija dwar id-dizabilta. Irridu eh, naddottaw id-direttiva illi tippermetti lill kummissjoni li tinforza l-elementi li hemm imnizla fil eh, fid-direttiva fil rigward ta' persuni li għandhom disabilità u l-aċċessi li għandhom huma. Iva, il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi tassisti li l-istati membri biex jimplementaw dawk li dak li huma qablu eh, eh, dwaru fuq livell ta' ġlus maqoda ma nixtieqx li jkun hemm konfużjoni bejnietna sur Michelle. jiena nemmen qalbi li jrid ikun hemm separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Ħafna mill-problemi li aħna kellna fl-modi fl-istorja tal-Unjoni tal-Ewropa kienu fil-fatt dovuti minħabba din il-konfużjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet. Allura ma nixtiex illi morru lura għal dik it-tip ta' situazzjoni. L-unika ħaġa li rrid ngħid hija l-lajċità fjan nifisha mhijiex tweġiba suffiċenti għal per eżempju realtà li qed naraw eh, li qed jaffaċċaw il realtajiet tagħna, ma naħsibx nistgħu ngħidu li l-istati tagħna huma ta' suċċess jekk huma jimponu sempliċement il-leġi tal kulħadd. Din mhijiex biżejjed anki tweġiba tal-multikulturalizmu kienieċ biżejjed għaliex kieku ma konniex inkun qed naffaċċjaw dawn il-problemi eh, li għandhom is-soċjetajiet tagħna għax għandna bżonn. Importanti eh, illi ikonna stadju ġdid ta' toleranza inklużiva li eh, jimplika li jkun hemm għal dak kollu li huwa differenti imma wkoll li jimplika rispett ta' kull komunità, ta' kull minorità u tal-drittijiet kollha tagħhom u ta' drittijiet fundamentali partikolarment jiġifieri mhix U għet ma uċ iġib eh, skużi, lebda skuża mija valida biex eh, tiċħat li kunem rispetta drittijiet fundamentali. Deġa u ġibt eh, il-mistoqsija fuq il-rapport pajis pajis. Ehm, Nishtiq madana kollu nżid xaħġa u permetu li kun ċaru tont għanna problemu politika. Aħna ma nitolbux biżejjed f'dan il-Kunsill bejn membru ieħor fuq eh, dak li għandu x'aqsam ma' drittijiet fundamentali u r-rispetta ta' dawn id-drittijiet. Imma nixtieq insaqsi jekk aħna nżidu eh, mekkaniżmu ta' li dan ħajsolvi l-problema, problema li hija essenzjalment politika u li tinstab bejn stat u ieħor, jiena għandi dubji tiegħi l-għaliex Diġa, tunnellata ta' rapporti, rapport tal-Kunsil ta' rapport tal-Unjoni Ewropea, tal-Nazzjonijiet Uniti, jena seb jena <laughs> mux dan li jonqos, mux dan li għanna bżon biex nħarsu drittijiet fundamentali li xet naraw li xorta jem nuqqasijiet. Allura, jiena ma narax eh, dan bħala soluzzjoni eh, Ġveri, nixra fejn nżidu iktar rapporta ma dawk li għanna. Signora Spinelli, meta nisma ismek, insir kontent. Għax, u wieħed mill-aħjar eh, professuri li għatkelli jien kien Altiero Spinelli, li ovvjament issa huwa immortalizzat fil-bini eh, tana. Kelli il-pjaċir kbir li nisimaw u kien persuna li ispiratni. U ikolli ngħid illi hemm rabta iva ċara bejn il-pożizzjoni fundament il-drittijiet fundamentali u l-krizi għax din tnaqqasilhom il-potenzjal iċ-ċittadini li jgħixu ħajja sħiħa fejn kollom aċċess għal kura tas-saħħa għal l-edukazzjoni fil-livelli li jixtiequ iva hemm din ir-rabta hija evidenti wkoll fl-istati membri ma hemm ukoll rabti toħra. Meta l-persuni tilfu x-xogħol ikunu fi kriżi dejjem iduru lejn ħaddieħor biex iwaħlu f'ħaddieħor li dejjem kienet fl-istorja Ewropea dejjem induru inħarsu lejn il-minoranzi, induru lejn il-persuni li jkunu f'minoranzi, l-lut, il-musulman, u l-kumplament. Din dejjem seħel, din huwa dan huwa għar Eh, mill-kriżi għandna l-estremisti fil-politika li jisfruttaw dan li jizidu eh, dan u jitkellmu u jsemmu eh, kabru il-problema jagħmluha fuq livell ta' ta', ta pajjiż anka fl-istess pajjiż li qegħdin fih illum aħna hawnhekk ikun ikun il-programm eh, ekonomiku jew deċiżjoni ta' trojka drittijiet fundamentali qatt ma jistgħu jiġu sospiżi għat u dinja xi ħaġa illi m'għandniex ninsowa tiġa tajtek risposta fil-fat fuq il-rapportar eh, pajis pajis, ma nixikom xifmuni ħazin jina nħoss li iswi u il-moviment ħieles fil-fat dawn huma strument mu għan fih nifsu huma strument biex joħol u Euro, soċjetà Ewropea eh, prospera u il-suq qatt ma kien għan fih innifsu, ħafna drabi meta nkunu qegħdin niddiskutu ninsow dan li ma kienx lan, lan kien ikonna Ewropa ta' ġit e, fuq il-GBTI. Jiena wkoll ixtieq nara miżuri konkreti ma toġobnix E, e, xi miżura li wieħed juża biex biex irqa e, il-pannu bil-qaraħmar biex nejtek, irridu affarijiet iktar konkreti, miżuri konkreti rrid nara biex kunu nistgħu nżidu drittijiet ta' dawn persuni. Grazzi, sorti mermas, qabel ħallina, jek jogħġbok, nixtieq eh, insemmi l kollegi għaw il-miġbura li mux kull min ixtaq resaq mistoqsija seta jagħmel dan kienu biss il eh, shadows li eh, kellhom iċ-ċans li jagħmlu dan ma <laughs> niftakar li sezzjoni tal-aħħar darba kienet maratona għalik eh, u allura kienet ċiftet ta' kedda ma ma nafx xi insaqsik mistoqsija Eh, poġġi din il-mistoqsija fil-qalba għawnek naraw li konna forse eżerċizzju fejn nsemmu il pajzi li qed jonqsu nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għandha l-kompitu li tagħmel dan imma anki huwa kompitu tagħna illi u fir responsabilità tagħna illi eh, nqajmu eh, kuxjenza dwar dawn ir-realtajiet. Grazzi ħafna tal-li inti għaraft uħut mill-impenji illi qed jieħdu fuq il-karta pereżempju u punti oħra. Nittamaw li eh, flaqat eh, li kunu iqsar forsi kunem eh, mistoqsijiet iktar konċizi biex naraw naqra li ċertu punti jieġu dirizzati u biex naraw li konna relazzjoni tajba li timbena bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Grazzi mill ġdid għat-tweġibiet tiegħek. Eżis kollegi issa nimxu għal punti li jmiss fil-programm tagħna naf ħafna mill-kollegi li jixtiequ jitkellmu hemm fost oħrajn sinjura eh, Liċe, mm, Kristin Liċe fil-fat, eh, nom tal-presidenza Latvjana li hija il-president tal-Kunsil tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsil għal-Fremp, ġifiri, eh, għad-drittijiet fundamentali ta' ċittadini u tal-movement ħieles tan nies. Grazie, sur President, eżies kollegina ta' sew nħosni onorata tal-li nindirizzam dan il-komitat l ewwel nixen introduċi l nifsi bħala kif għadu kif semma l-President, jiena taħt il-Presidenza l-Advjana għandi l privileġġ li jiena ko-President tal-grupp FREMP, ġifiri ta' drittijiet fundamentali ta' ċittadini u tal-movement ħieles ta' nies. Is-settur eh, ta' responsabilità tiegħi eh, u għadak li deġa sama missur Timmermans, ġifiri isħobija tal- tal-Unjoni Ewropea għal Karta ta' Drittijiet għal-Konvenzjoni ta' Diritti tal-Bniedem, skużawni, jiena kont diġà rappreżentajt fl-modi eh, eh, il-pajizi eh, fost oħrajn fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem, kienet waħda wieħed mirwoli fil-karriera tiegħi. Iżda hawnhekk qed nirrappreżenta lill-Presidenza fuq il-prioritajiet tagħha u fuq l-aħħar sviluppi ta' l-iskubija propju tal-Unjoni għal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Kif tafu l-koll din hija l-ewwel Presidenza Latvjana tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u kif tafu eh, hemm sfidi ekonomiċi u ġeopolitiċi u f'dan l-isfond aħna deċidejna li eh, ikollna tliet prioritajiet eh, ġifier Ewropa kompetittiva, Ewropa digitali u waħda involuta. Mm, Barra minn hekk is-sigurtà zidni għam bħala fattur trasversali eh, naturalment hemm eh, in konsiderazzjoni eh, l-aspetti ta' drittijiet tal-bniedem kollu tliet setturi fuq dan il-punt il-libertà ta' espressjoni online u offline l-ugwalenza bejn is-sessi u s-sem ta' soċjetà ċivili li huma punti li semmew diġa minn kollegi oħra f'din l-awla. Dawn it-tlet prioritajiet huma importanti mhux biss fil-qafas tal-Presidenza, fil-format tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, imma wkoll bħala mm, għat-terminu mm, ta' din mm, is-sena bħala membru tal-Nazzjonijiet Uniti aħna impenjati biex inħarsu drittijiet fundamentali tal-bniedem eh, mhux biss fl-Ewropa madwar id-dinja, inħarsu lejn dawn il-valuri eh, bħala parti mill-agenda eh, tal-iżvilupp post 2015 parti u koll mill-Freedom Online Coalition u mill-2013 l-Equal Futures Partnership nemnu li eh, l-libertà tal-espressjoni eh, tfisser li rridu nsejsu rwieħna fuq dialogu li għamil sens eh, fis-soċjetajiet tagħna sħaqna ħafna drabi kemm huwa importanti li ninvolvu s-soċjetà ċivili, rajna kemm din din il-libertà tgħin biex twassal għal tkabbir mm, għall iżvilupp sostenibbli u l-kompetitività rridu niġġieldu kontra internet frammentat. Rridu naraw li kull tip ta' dritt jiġu mħares fuq l-istess livell. Napoġġjaw ukoll eh, soċjetà ċivili fi sfera pubblika nemnu li eh, dan din din faċa ta' soċjetà għandha tkun involuta f'kull livell anki fl-ola livelli, livelli internazzjonali għan semmi xi prioritajiet l-għenin tagħna avvenimenti wkoll li ħajkun qed jistennewna fix-xhur li ġejjin fil-bidu nixtieq nixbirkom l-attenzjoni illi fiħdan il-qafas tal-Sena Ewropea tal-Iżvilupp f'Marzu kien hemm laqa fuq eh, fuq l-empowerment u l-iżvilupp sostenibbli u r-rwol tan-nisa dan kollu eh, dan din kienet attività importanti fil-ġrida tagħna favur ugwaljanza fis-sessi u favur ukoll eh, il-ħidma tagħna fil-aġenda għal żvilupp post 2015. Barra minn hekk fit-16 ta' Marzu eh, fi New York kien hemm eh, diskussjoni tal-livell u li ħajpen il-discussion fuq il-progressi u l-isfidi dejjem għal um, l-2015 biex uh, inkomplu uh, fuq il-pjattaforma li diġa kena dejjem fi New York uh, flimkien ma' delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea Nazzjoni Uniti aħna organizzajna konferenza fuq l-indipendenza ekonomika tan-nisa u fuq il-progress um, illi jistgħu jġibu n-nisa u koll fil-Konsil ta' Drittijiet ta' bniedem f'Ġinevra indirizzajna dan fl-imkien mal-Konsil tal-Europa organizzajna attività fuq ehm, il-mekkanizmi f'dan ehm, il-Nazzjonijiet Uniti u istituzzjonijiet internazzjonali oħra favur eh, in-nisa organizzajna wkoll ehm, eh, attivitajiet fuq eh, libertajiet religjużi kollha nqishom bħala avvenimenti li kienu ta' suċċess. Issa, l-avvenimenti li hemm jistennewna l-ewlenin. L-ewwel net ehm, il-Ġurnata tal-Libertà tal-Istampa tal-2015 li hija waħda mill-ikbar avvenimenti koordinati mill-UNESCO din is-sena diħdu sem din ħalsir friga fit-3 u l-4 ta' Mejju, jkun hemm il-libertà eh, ta' espressjoni fil-istampa u fil-medja digitali, fokus fuq eh, il-ġurnalizmu investigativ u l-editorializmu ehm, indipendenti, eh, il-medja innovattiva u ir-rwol tan-nisa fil-medja l aġenda digitali hija waħda mit tliet prioritajiet ewlenin tagħna U allura aħna ħajkonna l-assembleja eh, fuq dan is-suġġett nhar is-16 u 17 ta' Ġunju. Provajna nġibu fl-imkien dawk li jieħdu deċiżjonijiet eh, u eh, dawk li tassew qed jilabu rwol ta' barra minnaw f'dan is-settur. Importanti wkoll il- l-aspetta soċjetà ċivili eh, f'nar it-20 u l-21 ta' Mejju ħajkun hemm eh, konferenza friga fuq dan is-suġġett. prova jkollna diskussjoni pragmatika li tinvolvi wkoll eh, l-aspett tal-iskubija tal-vant. Tal Issa senjuri nixtieq indur lejn aħħar sviluppi eh, għal dak li għandu xasam ma' skopija tal-Unjoni Ewropea fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem kif tafu nhar 18 ta' Deċembru tas-sena li għaddiet il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħarġet eh, bis-sentenza tagħha tkellmet fuq il-kompatibilità ta' trattati ma' din mm, it tal-bniedem, il-rizulta li kienem ħafna nuqqasijiet, kienem inkompatibilitajiet, varji, u għallura dan tal-ok għall-skambju bejn l-ambasċaturi deġa fjannar, fl-ewel diskussjonijiet eh, tfakkar u tennejna l-impentana bħal-Unjoni Ewropea biex nissieħbu eh, għal-Konvenzjoni ta' dritt tal-bniedem eh, u kif hemm maħsub f'artiklu 6 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea. nafu eh, x'inhu l-lingwaġġ eh, u x'inhu huma l-implikazzjonijiet normattivi u allura aħna impenjati biex eh, nagħtu spinta lil dan il-proċess. Il-numru ta' punti u l-kamp ta' applikazzjoni waslu biex ta' membri jgħidu li neħtieġu riflessjoni fuq il-passi li jmiss qabel ma ngħaddu għal fażi ta' negozjati kien hemm ftehim komuni bejn l-istati membri illi dan ħajpermettilna li eh, nsibu l-emendi għal-test, mm, mm, għal-abbozz ta' test eh, ta' sħubija li jindirizza dejjem dak il-qalet il-qorti eh, fil-21 ta' marzu kien hemm skambju bejn l-ambaxxaturi fejn l-ambasċaturi u l-Kommissjoni qablu l-importanti li nduru eh, l-ura mm, għall-aspet tekniku fiħdan il-grupp Fremp, diġa bdejna bil-ħidma ta' naffa f'April dan ix-xahar eh, ċertament dan ħajitlob ħafna sforzi u ħafna ħin, imma kif għadna dejjem eh, aħna lesti illi bruħna b'disimna naħdmu favor dan il-proċess. L-aħħar mhux l-inqas fuq il-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt Kif tafu, kif deġa jissemma, is-sena li għaddiet il-Kunsill adotta konklużjonijiet fil-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali tas-16 ta' Deċembru fuq ir-rispett ta' l-istat ta' dritt u hemm proċess ta' riflessjoni interna għaddej biex isegwi ehm, jagħti tu għal nazjonijiet li jridu jittieħdu u x'forma ħajjieħdu dan fuq fu l-avvenimenti li seħħu u li ħajkonna taħt il-presidenza tajnikom fuq fuq xinu ma l-prioritajiet tagħna nittama illi ħattu ehm, eh, biex ehm, doqtu ftit xem nista issa nitlob eh, it-tlet kelliema jekk irrobhom biex ehm, jissieħbu hawnhekk ħalli nkomplu bil-laqgħa tagħna. Okay, as our speakers take their places. Kif il-kelima tagħna tieħdu postom, ħan introduċi l-ewwel kelima is-sur Sinjura Kokot, avukata ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Ġulien ħat tifoka fuq ir-relevanza tal-kazistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u eh, l-kazistika tal-istess qorti wara li kien hemm deċiżjoni sentenza tal-qorti fuq eh, iskobbija tal-Unjoni Ewropea mm, għal-Konvenzjoni ta' Dritti tal-Bidem. Signora Kokot, jek jorbok għandek minuti. Grazzi, dan huwa unur kbir għalija, il-nitkellem u din eh, l-awla minix għotni kommenta fuq każi konkreti imma fuq eh, kwistjoni sistemika li hija ta' interess eh, għalikom eh, għalġejjeni. Intom tafu bil-deċizjoni dwar nisħobija tal-Unjoni Ewropea fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem, ta' fuq il-qorti urijiet eh, l-oġezzjonijiet tagħha u allura l-Unjoni Ewropea x'aktarx li mhijiex ħadd isjeb fil-konvenzjoni eh, fil-futur qarib. Dan kollu eh, fid-dawl ta' dan kollu kif aħna fil-Lussemburgu nindirizzaw dan, dan l-aspet ukoll flimkien mal ortijie fi Strasburgu, l ortijie ġifiri tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea. Eh, rajna li jem eh, diskrepanzi bejn reġims legali eh, u ħafna drabi il-rati mux dejjem joħorġu mux dejjem għandhom l-istess apprezzament tas-suġġett ġeneralment l-qorti tagħna, l-qorti Ewropa tal-Ġustizzja rivieri tagħmel referenza għal ġurisprudenza tagħha l-qorti ta' Strasburgu hija l-unika qorti oħra illi namlu referenza li għadin hija prassi li bdiet fl-1996 u għadha d sal-lum fl-istess ġurnata meta tħabret il deċizjoni fuq eh, l-isħobija aħna ħriġna żewġ eh, sentenzi oħra fuq ehm, fuq ir-refuġjati u drittijiet ta' refuġjati eh, li għadhom għaddejjin l qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Minkejja li l-opinjoni fuq l-isħobija tindirizza ċertu eh, setturi li huma ta' konflitt, eh, dan ma jfissirx li, eh, li jista ikun hemm ċaħda ta' ċertu sejbiet minnaħa tal-qorti ta' Strasburgu. Aħna nkomplu nintegraw, ħankomplu nintegraw fi sentenzi tagħna fil-fatt anke l-ġurisprudenza ta' Strasburgu fil-deċiżjoni 89 deċidejna mot, imma mbagħad kien hemm eh, Strasburgu li ddeċida mot ieħor eh, fl-2000 u eh, tnejn allura bidilna l-komp applikazzjoni tal-privacy biex ikopru il-business premises. Fuq id-drittijiet ta' vot fil-Parlament Ewropew u l-obligi fuq għal-refugjati l-qorti eh, tal-Lussemburgu setat eh, t-interpretam il-liġi Ewropea b'mod differenti mill-qorti ta' Strasburgu. Żewġ e, każijiet tal-qorti ta' Strasburgu ġew effettivament imbagħad implementati minnaħa tal-qorti tagħna fil-Lussemburgu. Dan il-fatt li aħna nipromovu u nsegu dak li joħroġ mill-qorti ta' Strasburgu eh, huwa sejjes minħabba l fat minn ħabba il-fat illi il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali torbot mal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem eh, fuq naħa l-oħra imma l-Korti ta' Strasburgu diġa b'mod indipendenti eh, mill-misħubija tal-Unjoni Ewropea għal-Konvenzjoni jizviluppat mekanizmu ta' reviżjoni fuq dak kollu li huwa leġiżlazzjoni Ewropea. Ejja nibdew mill-karta skont l-artiklu 52 paragrafu 3 il-kamp applikazzjoni tal-karta għandha testendi tal-inqas drittijiet ċivili imsejsa mill fissata mill-konvenzjoni, skużawni. U eh, hemm misħu l-importanza tal-kazistika tal-orti ta' Strasburgu. Importanti li ndefinixxu definizzjoni u l-kamp applikazzjoni ta' drittijiet mm, Għala volja hemm eh, il-previżjoni għal kopertura estensiva hemm fissat illi eh, il-karta ma toffrix garanzija inferjuri għal dak eh, illi huwa offrut mill-konvenzjoni tal-qorti ta' Strasburgu fil-kas ta' Deċembru li għadda skont artiklu 52-3 tal-karta il-kazistika tal-orti trid tieħu konsiderazzjoni eh, dan fl-interpretazzjoni tal-karta. Wieħed jista' jargumenta illi l-fatt li wieħed jieħu l-każista kan konsiderazzjoni eh, jippermetti li jkun hemm rispett ta' dak kollu li hemm inkluż. Fid-dawl ta' dan Allura dan jiftaħ eh, biex nejtek eh, l-ok biex eh, l-orti ta' Strasburgu tkun konsiderata bħala, de facto bħala orti ta' appell. Iżda anka minnajr subija l-orti ta' Strasburgu diġa ħolqot potenzjal ta' kontroll mhux ħażin dak li għandu xaqsam l-azzjon tista' tieħu l Ewropea b'dak li qed jissejjaħ il-ġudikatura ta' Bosforus. U fiħdan din l-inizjattiva aħna din naraw jekk Strasburgu jistax ikollu iktar kontroll fuq dak illi qed joħorġu mill-istati dok li ġiet li ħoġu minn istati membri bil-ħidma ma l-organizzazzjoni internazzjonali bħal ġus maquda dawn l-organizzazzjoni internazzjonali mhumiex suġġetti għal kontroll minħabba li ma siħbux fil-konvenzjoni. Iżda l-Qorti ta' Strasburgu xort waħda tikkonsidra li l-istati tal-konvenzjoni huma marbutin xort waħda bil-konvenzjoni jekk jaslu sabiex jimplementaw miżuri illi kienu riżultat tax-xogħol u l-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Jekk aħna naraw li l-Qorti ta' Strasburgu tikkontrolla biss il-miżuri ta' implementazzjoni skont l-standards ta' implementazzjoni daw ħajkontrollaw ukoll il-miżuri li qed ikunu implementati. Iżda dan it-tip ta' kontroll jista' joħloq obbligi ta' kontradizzjoni waħda mal-oħra minħabba li minnaħa l-Istat jista' jkun obbligat mill-Unjoni Ewropea u kellhom l-Istati Uniti sabiex jadottaw miżura partikolari, pereżempju illi jikkonfiskaw l-assi ta' ċertu individwi minħabba li jkunu akkużati li qegħdin jappoġġaw atti terroristiċi sa fl-istess qorti ta' Strasburgu jista' jikkonsidra li dan huwa ksur ta' drittijiet fundamentali li m'għandix tkun permessa. Il-Qorti ta' Strasburgu hija konxa bil-konflitti li jistgħu jkunu possibbli għal din raġuni żviluppat approċċ distint u differenti differenti skont il-każ. Aħna qegħdin naraw li permezz tal-obbligi tal-organizzazzjoni internazzjonali daw l-obbligi huma ġustifikati jekk l-organizzazzjoni tkun qiegħda tħares id-drittijiet fundamentali b'tali mod li jista' jkun meqjus fuq l-istess livell illi qiegħda tipprovdi bħala ħarsin il-konvenzjoni. il konvenzjoni il-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem iddikjarat ukoll li fuq livell ekwivalent ma jfissirx eżattament l-istess, iżda li wieħed jista' jqabbel il-livell ta' ħarsien ma tal-qorti. Aħna eh, dejjem rajna li ma nbejdniex wis mill-ħtiġijiet tal-konvenzjoni, iżda kull teorija bħal din tista' tkun diskussa skont il-każ partikolari iżda il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali jekk dan ma jkunx biżejjed f'każ partikolari wieħed jista' jerġa' jiddiskutu jiddiskuti din dan il-livell ta' protezzjoni. Aħna qegħdin naraw il-livell ta' ħarsien huwa xira skont dak il tistipu l-Qorti ta' Strasburgu iżda f'ċertu każijiet aħna rajna li l-livell ta' ħarsien ma kienx biżejjed U f'dan il-kuntest aħna għanna l-arfin reċiproku u l-fiduċja reċiproka li huma żewġ prinċipji importanti ħafna. L-arfin reċiproku huwa prinċipju ta' importanza kbira fil-liġi tal-Unjoni Ewropea li jippermetti eh, li konna żona tal ta mingħajr frontieri interni iżda illi jirrikredi il-fatt u il-ħtiġa illi istati membri kollha jkunu qegħdin iħarsu drittijiet tal-bniedem dan jista' jwassal għal ġuridikatura differenti għal orti eh, Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u l-Qorti Ewropea tal-Lussemburgu u aħna nafu li f'ċertu każijiet sensittivi ħafna bħal pereżempju drittijiet tal-ġenituri f'każijiet taħtif ta' tfal. Natu każ il-prinċipju ta' nibes il-prinċipju ta' proċess u proċedimenti u dem il-qorti ġusti. U naturalment anke rwol tal-avukat ġenerali, iżda il-qrati tnejn li huma għandhom l-interess li jevitaw illi kunem dawn il-ġurisprudenzi differenti minħabba li dan jista' jkun eh, ta' zvantaġġ għall-awtorità. Ħaġoħra l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-Lussemburgu trid qisu kol il-ġuridikatura tal-Qorti tal-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu illi xorta waħda għadha meqjusa importanti ħafna. Il-bħal ġurisprudenza tal-Lussemburgu dik fi Strasburgu tipprovdi ħafna lingwi gwida importanti ħafna fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u dawn il-lingwi gwida jintużaw ħalli jkun hemm nuqqas no meta jkun hemm nuqqas ftehim fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Iva, grazzi naħseb li din ir-rabta eżis kollegi bejnietna u l-qorti tal drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa importanti ħafna Din tista' tipprovdi idea importanti għalina ħalli bekk aħna jkollna relazzjoni tajba u rabta tajba mal-Kunsil tal-Ewropa. Tnieħu gost li inti semmejt lil Andrew Duff minħabba li dan huwa qasam illi verament irid ikun miftuħ għal iktar udjenza, għal iktar nies, ir-relazzjoni tagħna mhijiex statika u titkompli tiżviluppa u tikber il-kumitat tagħna huwa dak responsabbli li għandu jagħti il-dettalji għalhekk naħseb li din hija kontribuzzjoni importanti ħafna u qed nieħu gost li għandna l-opportunità li nisimgħu x'għandhom xi jgħidu anke il-membri. Għandi bosta laqatina fuq l-istess suġġett iżda fuq bosta livelli differenti allura nixtieq ringrazzjakom għal kontribuzzjoni tagħkom, nixtieq ringrazzja l-membri tal-Parlament ukoll li qed ikunu hawnhekk sabiex jattendu anke għal din diskussjoni. għanna Sinjura Nils, e, il-membru Zanix, il-Kummissarju ta' Drittijiet tal-Bnidem tal-Konsil tal-Ewropa. U kif ta' l-kooperazzjoni mal konsil tal europa hija ħagġa ħaġa importanti għandna s-Sur Nils Muznix. Kif tistgħu taraw dawn in-noti ma tantx ma daqshekk prattiċi minħabba li jisnet nispiċċa nirrepeti l-affarijiet. Mela, Aziz, Kummissarju nixtieq illi nsidnek sabiex titkellem għal madwar 10 minuti. Jekk tixtieq ta' tiktar detall tista' tkellem tal fit-tul. Mela lejn għaless illi nikser kull records. Eżis kollegi, sinjurina, qed nħu gost li qed nerġa' nkun għaw din is-sena. Dawk li kontu preżenti is-sena li għaddiet nitlobkom illi tiskużawni jekk nirrepeti xi affarijiet iżda l-Unjoni Ewropea ma tinbidilx daqshekk malajr. Nixtieq ningrazzja ħafna l-istati membri kollha li pparteċipaw u apparti minn hekk l-istati membri huma marbutin ukoll bil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u anke marbutin bosta strumenti oħrajn. Għada jew pitada ha Nasal f'nofs il-mandat tiegħi ta' sitt snin u jiena żort erba' pajjiżi u għandi il-għan li kolli 14 il-rapport. U jekk tixtiequ li kolkom rapporti fuq kull pajjiż, l-informazzjoni subuha fuq is-sit tal-internet tagħna. Għan l-prezentazzjoni tiegħi billi nsemmi xi ftit mill li l-iktar komuni tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li aħna niltaqgħu magħhom. Kwistjoni li għandhom x'aqsma kwistjoni ta' azil, immigrazzjoni, eh, tkeċċijiet kollettivi, eh, tkeċċija anke fuq il-frontieri, detenzjoni imferxa wkoll għal dawk li jisolbu l azilu u migranti mhux biss detenzjoni għal perjodu qasir ta' żmien, iżda anke detenzjoni għal perjodu twil ta' żmien. Il-raġuni u il-ċentri ta' riċezzjoni ta' dawn il-immigranti il Nista nista' ndum nitkellem ħafna fuq dan, iżda nitkellem fuq drittijiet ta' Roma, kien hemm diskriminazzjoni li diġà semmiet li qed issir b'mod sistemiku minn fil-iskejjel u fil-qasam ukoll tal-kura tas-saħħa, il-komunità ta' Roma huma vittmi tal-ħafna klim ta' mibeda illi għanna fl-Ewropa dan ukoll ħarġ biċ-ċar minn starriċ li sar, drittijiet ta' nis li għandhom disabilità, disabilità soċjali jew psikoloġika, qed naraw li dawn qed ikunu miċħuda mill kapaċità li id drittijiet ta' nies b'diżabilità jkun rispettati fil-każ tagħhom. Qegħdin naraw li ħafna nies li ikunu sfurzati u qegħdin ikunu jingħataw mediċina żejda id-dritt ukoll tfal għall edukazzjoni inklusiva. Aħna nafu li f'ħafna stati membri xertu waħda detenzjoni tal dawk li qegħdin taħt li tam u hemm ħafna stati membri li qegħdin jinnoraw l-aħjar interess ta' tifel jew tifla fil-proċedura tal-immigrazzjoni tal-ażil. Ħafna stati membri qegħdin jitrattaw l tfal bħala adulti fil-proċedimenti d-dim il-qorti u l-miżuri tal-austerità laqtu ħażin lil dawn il-gruppi kollha aħna rajna li hemm ir-rati tal-faqar fost it-tfal u n-nisa li dejjem qegħdin jiżdiedu, hemm ħafna każijiet ta' abbus u ta' njorar ta' dawn in-nies ta' drittijiet tagħhom dawn in-nies li għandhom diżabilità qegħdin ibatu iktar qed naraw li l-appoġġ qiegħed jonqos ukoll u rajna li kien hemm miżuri ta' integrazzjoni għall immigranti u għal Roma li qegħdin joqsu kemm jista' jkun min-naħa tal-Istati Membri. Aparti minna kiena nishti illi nsemmilkom xiftit mill-kazijiet li iktar ħazbuna dan u għandhom xaqsu l ksur tal-artiklu 2 u tal-artiklu 3 tal-artiklu 2 huwa dritt tal-ħajja u l-artiklu 3 jitkellem fuq il-violenza u bosta ksur ieħor. Ista' jekk taqraw ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il ta' kontra t-tortura u jekk intom taqraw is-sentenzi li ħarġu mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li ġabru flimkien numru ta' każijiet simili, tistgħu taraw il liksur tal-artiklu 2 tal-artiklu 3 huma komuni ħafna anka fil-pajjiżi Ewropej. CPT eh, adotta pożizzjoni il-ġimgħa li fuq dawk li n-nies li għedin jitċaħdu mid-drittijiet tagħhom fil-Bulgarija. Maħniġ għadin namlu dan il-xol bajnina malu, aħna għamilna dan il-xol seba darbiet f-25 sena, kena kazijiet simili fil-Greċja u fil-Turkija. Dan huma kazijiet li huma ta' sekwit il-Bulgarija mhumiex l-unika, mhuwiex l-unika pajjiż fejn hemm wis nies fil-ħabs, hemm iffullar iżejjed Anka fl-Italja u fl-Ungerija dan kien stabbili. Fl-Italja t-naraw li ntlaħaq ċertu progress dal-aħħar t-ċur kien hemm tnaqqis 10% fil-popolazzjoni fil-ħabsijiet nixtiequ li naraw l-istess tip ta' progress fil-Bulgarija u fl-Ungerija kemm jista' jkun malajr. Tassib juħor li jinkwetani huwa nuqqas ta' responsabilità tal-gvernijiet Ewropej u l-kompliċità fil-programm tal stazzjoniti Uniti li għandu x'jaqsam Eh, program ta' istituzzjoni bejn is-sena 2003 sena 2006 u issa aħna dan l-aħħar rajna illi ħarġu unqataw ftit sentenzi interessanti fuq ħafna minn dawn il-każijiet. Hemm bosta gvernijiet li kooperaw mal-Istati Uniti iżda l-iktar bżonn li għandna bħalissa responsabilità li għandha tittieħed għal dawk illi fil-fatt il-Polonja l-Litwanja il polonja l litwanja illi huma ospitaw lil dawn is-suspettati ma tantx rajna li qed jissumu ħafna responsabilità. Jidher ukoll li aħna ma tallimniex il-lezzjonijiet mill-aħħar gwerra li kellna kontra t-terrorizmu qed naraw li ħafna mill-azzjonijiet li kienet issiru fil-qasam ta' kontra t terrorizmu imorru kontra l-valuri tagħna, innaqsu l-fiduċja tal-poplu fl-istat ta' dritt u anka huma problematiċi f'dak għandu xaqsam mitoloġija. Wara il-kas ta' Charlie Hebdo qed naraw il kien ħafna stati membri li ppruvaw inaqsu il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem billi jiġġustifikaw l-azzjoni kontra it-terrorizmu. Pereżempju ma xtaqu li jimponu ċertu restrizzjonijiet fuq eh, il-promozzjoni ta' turizmu qegħdin jimponu iktar restrizzjoni fuq protezzjoni tal-informazzjoni li jkun hemm iktar sorveljanza u kontroll mingħajr salvagwardji. U manka aktar restrizzjoni fuq l-vjaġġar. Jiena diġa' għamilt reazzjoni għal dawn il-miżuri ta' kontra terrorizmu li kienu introdotti fi Franza, Spanja, Danimarka u l-Belġu. Iżda jiena naħseb li dan ħajkun suġġett li żgur ħan nitkellem ħafna ta' spiss magħhom dwarhom. Apparti minn hekk hemm żewġ affarijiet li nixtieq insemmi, ġifieri s-sorveljanza demokratika tal strutturi ta' sigurta u regoli fuq l-użi tal-internet. Jiena rajt li kienem żewġ każijiet li wrewni illi s-sorveljanza demokratika ma taħdimx tajjeb. Per eżempju, il-kompliċità fil-programm ta' CIA rendition su mbagħad kien hemm ukoll il-revelazzjonijiet u l-aħbar ta' Snowden fuq dawk l-informazzjoni kienet t-ċirkola. Jiena naħseb li għad fadar allura ħafna xogħol xi jsiru jiena eh, fil-żjarit li għamilt. Kont nitkellem mal-servizzi tas-sigurtà u dalwaqt ħa noħorġu ktar informazzjoni dwar dan. F'Diċembru l-uffiċċju tiegħi pubblika dokument dwar l-istat ta' dritt fuq l-internet u id-dinja ġenerali. Ħafna mill-internet jinsab f'ant il-privat. U mhuwiex qed jorbot il-leġiżlazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem mhux qed torbothom. Aħna qed naraw li kumpaniji privati qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol, ix-xogħol illi ħatti ma jixtieqx jagħmel, u anke f'dak l għandu x'jaqsam is-sorveljanza miżjuda fuq l-istat u l-kumpaniji privati, edda turi li ħafna drabi daw it-tnejn jaħdmu fl-imkien. Ma x'inhu għal rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan kollu, l-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fid-drittijiet tal-bniedem hija pjuttost limitata. Pereżempju, eżempju, qasam ta' diskriminazzjoni gwalenza bejn sessi data protection, dak l għandu x'jaqsam eh, apparti anzi mis-sigurta nazzjonali dawn huma qisma fejn eh, l-Unjoni Ewropea għandha ħafna seta' anke f'dak li għandu x'jaqsam lin-nies li għandhom diżabilità għandha kompetenza u anke f'ċertu aspetti tal-ażil u migrazzjoni. Sa jien nixtieq nara illi jsir, nixtieq nara l-Unjoni Ewropea teċċella f'dak li għandu x'jaqsam ir-rispett ta' drittijiet speċjalment fejn għandha l-kompetenza l-istati membri fejn għandhom xi eh, korp ta' kontra diskriminazzjoni nixtieq li kollom. Nixtieq li jkun hemm anke l-implementazzjoni ta' dawn id-direttivi u naraw kemm kien hemm kważijiet ta' ksur. Nixtieq li nara li jkun hemm iktar applikazzjoni uniformi ta' regoli. Nixtieq naraw ukoll li l-fondi strutturali jkunu qegħdin jintużaw f'dan il-perjodu ta' perspettivi finanzjarji ħalli bekk aħna jkollna istituzzjonijiet li jiddeċidu illi jiġġieldu favur il trittijiet ta' nies li għandhom zvantaġġi u diżabilitajiet psikoloġiċi kif ukoll soċjali nixtieq li jkun hemm użu iktar sistemiku ta' dawn il-rizorsi u jina ħad ħafna l-Kummissarju Timmerman stant semma l-Kunsil ta' Europa aħna lesti illi eh, nejnukom dawk li għadkom uh, dok minnkom li għadkom ma rajtunix pajjiżi żgur illi dal-waqt ħankun hemmhekk sabiex insur pajjiżi tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna, Iva naħseb li inti semmejt eh, punt illi aħna għanna l-kompetenza tagħna esklusiva fuq dan qasam Kien hemm kollega Peter li fil-fatt tkellem fuq x'se jagħmel fuq ċertu direttivi partikolari. Mbagħad aħna apparti mill-xogħol leġislattiv għandna xogħol ieħor pereżempju għandu x'jaqsam mal-Europol u xogħol ieħor. Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-Kunsil tal-Ewropa, aħna nafu li intom dan huwa biss il-wiċċ ta' dak kollu li għandkom x'tagħmlu. Allura l-istorja ta' drittijiet tal-bniedem qabel ma inħolqot l-Organizzazzjoni Amnesty International hija storja bbażata fuq il-valuri. Umbat din is-storja sa fdaqa waħda storja iktar politika, iktar kulturali, u għalhekk kien iktar diffiċli niddefinixxuha il-kwestjoni għalhekk dan ir-rapport huwa kumpless ħafna minħabba li aħna għalhekk aħna differenti mill konsil tal-Ewropa dak li jiġri fl-Unjoni Ewropea dejjem isir iktar u iktar kumpless. Pereżempju, il-kwestjoni tal immigrazzjoni aħna tant għandna pożizzjonijiet differenti minn Kunsil tal europa minħabba illi dak illi qed jiġi fid-diskussjoni tagħna hawnhekk fil-migrazzjoni mbagħad tal-Kunsill huma affarijiet differenti ħafna inti semmejt ukoll il-kwistjoni ta' sorveljanza tal-massa u l-NSA il-kompetenza tagħna hija limitata ħafna aħna ma tantx għandna kompetenza fuq il-servizzi tal-intelligenza. Il-kompetenza tagħna kienet biss limitata għal għad dejta u l-protezzjoni tal-informazzjoni, iżda l-influenza politika hija differenti minħabba li aħna kellna il wol politiku wkoll importanti għalhekk il-affarijiet qed jisiru iktar komplikati għalhekk ir-rapport fuq drittijiet fundamentali tissir kwistjoni iktar diffiċli u eh, l-interface tagħna bejn bejnietna u l-Kunsill tal-Ewropa din saret kwistjoni importanti ħafna u anke fuq tal-massa intom għamiltu xogħol importanti ħafna għalhekk tajjeb li norbtu x-xogħol tagħna dak li għamiltu intom. U nerġa' nitkellem fuq l-Amnesty International ħabba li kien hemm Peter, Barbara u kollegi oħrajn li tkellmu fuq ir-wol tal-NGOs. U naħseb illi żgur illi nistanajt li bosta programmi li t sir fl-Uffiċċju Ewropew tal-Amnesty International. L-Amnesty International miġ biss aġenzija f'dan il-qasam minħabba illi jekk intom fil-fat tkomplu dejjem din l-idea ta' rapporti għal kull pajjiż, nishtiq nisma iktar minna ħatakom dwar kwistjonijiet li għandhom xieqsma metodoloġija nħalli fidejk. Grazzi ħafna Claude Iva, naħseb li dik kienet introduzzjoni tajba ħafna għall-Amnesty International Sinjuri, membri ta' dan il-Parlament, ziz membru fuq il-panel jiena eh, Andrea Megan li fil-fatt edha nirrappreżenta l-Uffiċċju ta' Amnesty International għawek fi Brussel. Ħan nitkellem mod ewlieni fuq tliet punti nittama il nizom mal-ħin li huwa allokat għalija sabiex nitkellem. Nasab li mhix sorpriza li jekk ngħidilkom milli l-għanijiet tal konsil tal europa tal-Unjoni Ewropea huma simili ħafna maħabba li l-anijiet u l-iskil li għanna bħalissa u ma simili ħafna l-problemi. Iżda il-punt li nishtin semmi u għal-punt li semma klot fil-introduzzjoni li ġittimità tal-Unjoni Ewropea bħala wieħed mill-atturi ewlenin tal-ħajsin ta' drittijiet tal bnidem naħseb li iktar każijiet li għanna huma każijiet ta' mibeda kontra grupp etniku partikolari u anka l-kriżi li ehm, fil-pajjiżi ġirien tal-Mediterran u uh, il-mod ta' kif ġiet wassal l iktar problem ta' drittijiet tal-bniedem. Sinjuri l-Amnesty International tkellmu u talbu għall-Unjoni Ewropea sabiex ikollha aktar leġitimità f'dak li għandu x'jaqsam pożizzjoni tagħha bħala ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. L-adozzjoni li saret f'Ġunju tas-sena 2010 f'dak li għandu x'jaqsam il-qafas strateġiku l pjantazzjoni kien importanti ħafna sabiex nuru kemm kien importanti li aħna jkollna politika interna importanti. Parti minn hekk jiena naħseb li meta tħarsu li it-trattati l-artiklu 2 u l-artiklu 3 dan jiġbdu l-attenzjoni għal fatt li raġuni għal fejn teżisti l-Unjoni Ewropea hija sabiex tippromovi id-drittijiet fundamentali kif ukoll il-ħarsien tal-istar ta' dritt. Din xi ħaġa li klot ukoll semma minħabba Eh, li l-affarijiet huma komplikati ħafna fl-Unjoni Ewropea, l stati membri huma wkoll eh, sin firmatari tal-konvenzjonijiet favur drittijiet tal-bnidem u jekk inħarsu lej dan kollu minn din perspettiva naħseb li nistgħu naslu fi stadju fejn nistgħu nisqu fuq il-fatt illi l-istati drittijiet tal-bnidem mhumiex E ma jistawx jinqasmu b'biċċi żgħar, ma jistawx jkun interpretati b'mod ieħor u din raġuni id-dibattitu m'għandux biss ikun e, fuq il-kompetenza, sa rridu naraw x'nistgħu nagħmlu b'mod proattiv ħalli drittijiet tal-bniedem verament ikunu garantiti għal kulħadd u għalhekk aħna għandna bżonn ta' qafas Ewropew ħalli nsaħħu l ħarsien ta' stat ta' dritt. Dak li għandu x'aqsam l-artiklu 7 Aħna tlabna sabiex dan ikun implementat u l-Unjoni Ewropea tittieqaf tinjora din il-possibilità tal-użu tal-artiklu 7. Sabiex nibdew naħdmu f'dan il-qafas tal-artiklu 7 rridu nfakru lil nfusna illi ta' jekk tant għanna eh, riski marbutin ma' dan il-qafas allura l-qafas fih nifsu m'għandux użu Jiena naħseb li wara rapporti li ħarġu minn din l-istituzzjoni l-ewwel nett minħabba s sitwazzjoni ta' tibtiet ta' bniedem fl-Ungerija kif ukoll apparti minn hekk dwar dak li qal il-Kummissarju Mudniks dwar il-każijiet ta' tortura wara l-attak terroristiku tad-9 ta' Settembru. Apparti minn hekk irridu naraw illi 11 ta' sitt imprunzi. rridu fil-fat nilqaw aħna minna ħatana l-opinjoni tal-Kunsill illi fil-fat rridu li kun aktar diskussjoni fil-Kunsill. Iżda daw id si mhux qed isiru, rridu nuru aħna lill-Kunsill illi fil-fat lu iktar pressjoni, aħna l-essi li namlu iktar pressjoni fuq il kunsill minna ħatana Amnesty International, iżda rridu ikon approċ daqsxejn iktar miftuħ, dan l-approċ rrit ikun bbażat fuq il drittijiet tal-bnidem li huma komuni għal kulħadd u l-interpretazzjoni tagħhom li għandha tkun komuni għal kulħadd apparti minn hekk dwar il-kompetenza tal-implementazzjoni tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem kienet importanti iżda l-implementazzjoni tagħhom kienet differenti ħafna. Naħseb illi għanna bżon li konna din il-vizjoni strateġika u jina verament nilqa' l-opinjoni tal-Sur Timmermans. Importanti li aħna jkollna dan il-an issa. Rridu nfukaw fuq din il-vizjoni strateġika, naħseb li din il-vizjoni strateġika trid tkun ibbażata fuq livell intern u estern. U rrid ikollna istituzzjoni li tkun fil-bażi ta' dan kollu, rrid ikollna approċċ iktar proattiv Unneħu il-nuqqasijiet li bħalissa għanna li identifikajna fil-rapporti ta' Amnesty International kif ukoll naħnu iktar fuq qafas leġislattivi. Għanna bżon li konna kontrol sistemiku wkoll tal-obligi tal-Istati membri skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea u naħseb li huwa ovvju li ngħid li jridu nippersistu l-Unjoni Ewropea tissieħeb fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem dan huwa punt importanti qed gost il-kollegi fuq dan il-panel diġa semmew dan il-punt. Il-partiti popolari fl-Europa iridu jġalu kontemnu li l-Konsil tal-Europa laqas l-Unjoni Ewropea mandom jindahlu f'dawn il-kwistjonijiet huma jixtiequ li kulħadd jibda jemmen id-dinja biss burokrazija iżda wara li waqa l-ħajt ta' Berlin naħseb il-mekanizmi tal- ġitti tal-bidem, ma kienu daqsek fraġli jekk aħna ħan nippermettu l daw il-ktib ta' partiti politiċi ħajdajfu iktar il-pjanijiet ta' azzjoni tagħna, l-qafas tagħna dan ħan nippermettu allura permezz tal-azzjoni tagħna li huma joħorġu rebbieħa aħna rridu li b'mod proattiv inħarsu u nġelu rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Dan wassalni għal aħħar punt, ġifieri il-punt ta' ġrida kontra diskriminazzjoni fl-Ewropa. Il-Sur Nimzik diġà tkellem fuq l-iktar punti importanti u importanti li aħna narfu l-fatt li l-Unjoni Ewropea dan l-aħħar kienu dejjem din jimbuttaw bidla pożittiva soċjali fir-reġjun Ewropew. Issa rridu nkomplu dejjem din il-ġdida issa li għadin naffaċċjaw dawn il-problemi. Per eżempju, l-eskużjoni soċjali tal- grupp etniku ta' Roma hija bbażata fuq il-preġudizzju. Din hija problema ikkomplikata minħabba li l-preġudizzju kontra dan il-grupp etniku huwa verament fil-vini fil-mentalità tagħna xi ħaġa diffiċli li tneħħiha mill-mentalità tan-nies. U hekk iridu nindirizzaw, parti minn hekk qed neħdu kost li kien hemm minn Sir Timmermans għaddu kemmen għal li kienem kas partikolari li tressa u d-dim il-orti, pero dawn standards ta' rispet ta' drittijiet ta' gruppi etniċi rridu jkunu msaħħa. Il-fatti li fis-sena 2015 hemm tfal fi stati membri li m'għandhomx aċċess għal sistema edukattiva minħabba li ġej minn grupp etniku ta' Roma, Tija xi ħaġa li għandha ġenna nieħdu azzjoni, din hija kwistjoni għandha x'taqsam mal-istat ta' dritt, għandna il-sentenza tal-qorti tal-drittijiet tal-bniedem u kellna wkoll proċedura ta' ksur kontra r-Repubblika Ċeka li kien invitiet mill-Kummissjoni Ewropea iżda dan kollu vera domna sabiex wasalna liħ hemm ħafna pressjoni sabiex l-istat ta' dritt ikun irrispettat. Waħna rridu naraw li t-tfal kollha jkollhom aċċess għas sistema edukattiva u li l-popli tagħna fir-Reġjun Ewropew għandhom ikollhom aċċess għal djar deċenti u għal punti kollha li aħna semmejna fil-lista tagħna naraw li hemm ħafna każijiet ta' violenza kontra n-nies ta' grupp etniku Roma, Lut, Musmani, eccetera. Aħna qegħdin naraw illi verament Amnesty International qiegħed jipprova jħeġġeġ um, il-studju fid-diskriminazzjoni. L-azzjoni għandha tkun kontrollata mill-Kummissjoni u għandha tittieħed azzjoni. Signora Tenħar Sejlar, loċu ħan ikkonkludi, ħan semmi l-aħħar punt. xejn li li jgħati waqqaf li l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea u mija tidajja fid-dera tagħhom minħabba il-fatt illi huma mhumiex qegħdin jieħdu azzjoni fil-każ ta' nies illi drittijiet tagħhom mhux tkun rispettati fil-baħar tal-Mediterran. It-tweġiba tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri kienet ibbażata fuq il-fatt li dawn in-nies nixtiequ nżommhom barra mill-Ewropa u ma nħarmuhom biex jidħlu. Hemm ħafna nies li qegħdin jaħarbu minn konflitti armati u mill-persekuzzjoni ġejjin mis-Sirja. Jiena naf li fil-fatt intom minħat tal-Parlament Ewropew ħad tonalizzaw is-sitwazzjoni fil-Mediterran u ntama li intom ħadd jieħdu pożizzjoni b'saħħithom. Jiena laqatni l-kliem tal-Kummissarju Timmermans u U wera illi kieku kien f'dik is-sitwazzjoni wkoll kien ħajaħrab mill u kol ukoll kien ħajtella lill-familja tiegħu fuq dajsa ħalli jipprova jaħrab iżda jekk inħarsu lej is-sitwazzjoni irridu naraw illi l missjoni ta' eh, irkupru Mare Nostrum salvaw 170.000 persuna eh, u l-ħajiet tagħhom m'għandniex bħalissa operazzjoni ta' salvataġġ. Is-sajf qiegħed joqrob u n-nies jistgħu ħajkun hemm ħafna iktar nies li ħajkunu qegħdin jippruvaw jilħu l-ġtutna. Ġifiri issa jridu naħdmu iktar fuq il-kompetenzi fuq l-istandards tal-Unjoni Ewropea, issa jekk l-Unjoni Ewropea ħatibqa' id-dawar wiċċa quddiem din it-traġedja li qed isir quddiem bibna, naħseb li allura ħadd ma jibqa' jħodna bis-serjetà u laqas u d dibattizmu ħajħodhom bis-serjetà. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Xtaqt in semmi illi dan qed jidher fuq l-internet dan, dan id-dibattitu u l-NGOs li qegħdin jarawna nixtieq illi ngħidilhom illi hemm standard huma jagħmlu xogħol ta' standard oli u huma jikkontribwixxu għal dan l-abbozz huma parti essenzjali minn dak li qegħdin nagħmlu aħna palissa, din il-pjattaforma dawn l-NGOs fil-fatt qegħdin jagħmlu xogħol ta' livell u li huma parti integrali minn xogħol li jsir il-Sur Samniza u fil-fatt eh, ta' anti semejtin anka tajtna eżempju tajjeb ġifiri dan ix-xogħol importanti ħafna ta' dawn l-NGOs li l-membri nidilhom li dawn il-kontribuzzjonijiet huma tassew eh, importanti il-kollegi eh, issa ovvjament ħaj kontribwixxu ma wkoll nirringrazzjahom li għawnek hawnhekk il Mela ħanaddi l-mikrofon il ċer Fernando Lopez Aguilar. Inti l-ewwel. Juan Fernando Aguilar. Grazzi Presidenta Jiena nista' l-għonet nix infaħħar dan il-dibattitu fuq drittijiet fundamentali importanti ħafna nix nejt li naqbel mal-punt ta' Franz Timmermans li l-Unjoni Ewropea dwar dan u ma nix ninsaw dan. Mux qed nitkellmu hawnhekk dwar l ewro jew il-munita jew is-suq waħdini, ma dwar id-drittijiet fundamentali li huma mnaqxa fl-ewwel artikli tat trattati fil-formazzjoni tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat tal-Lisbona u tħul fis seħħ ta' charter, m'għandniex għalhekk ninsow l-importanza tal- eh, fatt il-ġittijiet qed jitnaqru l-istampa qed turina dan anka fil-snin li għaddew mhux biss imħabba l-ġestjoni ħażina tal-kriżi ma minħabba il-mod ta' kif ġiet iġġestjonata l kriżi Eh, nishtiq insemmi il-fat li dan l-affarijiet għanna nżomon f'moħna id-speċini li il-komissarju kallu jmur eh, imma jiena nix insemmi punti osra li anka eh, li biex nirrispondi u nkompli ma dak li għallu l-kalima ta' qabli. Il-Sinjura Link, per eżempju, il-rappresentanta tal-Kunsil semmit il-punt dwar l-espressjoni tal-neutralità netta, per eżempju, u riski u koll il-libertà tal-espressjoni per eżempju, il-fat li għedin niftħu l-opportunità li kunem eh, eh, dawn id-diskorsi ta' beda. Eh, ftit ġranet ilu kena din il-katastrofi ta' suicidju illi ħadet il-ħajja ta' 150 ruħ daw til-faħajitom fl-Alpi, 50 ruħ Spanjoli Kienem ta' sow diskorsi ta' mibeda li ġaluna bla maridu eh, li naħsbu l obligu li nirriflettu u naqtaw linja bejn l-libertà tal-espressjoni fuq l-internet u illi ninvolvu l-fornituri eh, f'din eh, f'dan id-dover legali, morali, eh, illi jaraw illi ma jkunx hemm daw id-diskorsi ta' mibeda għax taħta din il-kappa ta' anonimità qegħdin natu lokal inkella dan din il mibbeda kollha li tiġi espressa fuq l-internet u xtaqt insemmih dak il-punt għalhekk u jiena ħerqan ħafna li anka nara xtetajt inti dwar dan. Għandi punt ukoll għal il-Sinjura Kokov il qed tirrappreżenta il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u l-punt u mhux qiegħda fuq il-mejda palissa, imma forsi iktar il-qudiem tistgħu eh, eh, eh, tuħdu nota taħħa u tejdula. Hemm xi preċedent ta' xi opinjoni konsultenti mil, konsultativa mill-qorti tal-ġustizzja boħra eh, li hija kontra eh, eh, tal-Kummissjoni. 28 stat membru u l-Avukat Ġenerali dwar la kemm huma adekwati drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea anka biex dawn jilħu Eh, dak li hemm nizzel fl-artiklu 6 illi l-Unjoni Ewropea għandha tkun parti attiva anka parti mill-Konvenzjoni Ewropea. U mbagħad lill kalliema il-frontieri esterni tal-Ewropa eh, u l min qed ifittex l-azil, il-minorenni involuti anka li qed jiġu trafikati. Taf li fl-Ispanja ġiet adottata leġiżlazzjoni eh, u din tkun effettiva, il-maġġoranza konservattiva daħlet din il-liġi, qed tipprova tikun valida fil-verità il-violazzjonijiet li inti tkellimt kontra tagħhom. Jiena nixtieqek eh, tgħid eh, x'taħseb dwar din il-liġi kera E, illi e, ovvjament trid ukoll il bil mal-parti e, mal-grupp soċjalista li jiena parti minnu. Il-Sinjura Kolkov kellha titla pero ma jfissirx li dan ma jfissirx li aħna ma nistgħux nistaqsuhom mistoqsijiet kella sfortunatament għax kalla situazzjoni li kienet importanti urġenti u jiena nixtieq nirringrazzja Eh, fil-lista ta' NGOs dis sinjura jina u kol jina minis se nisfrutta il-pozizjoni tiegħi bħala chairman il-sur Void issa għandu il-mikrofonu. <clears throat> Ja, danke, Vorsitzender. Grazie ħafna, Sur President. Il-klim ta' Sur Timmermans si ngħid li ma tantx niżluli tajjeb il-fatt li d-demokrazija u l-istart ta' dritt u l-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu tles pilastri ewlenin, pereżempju fil- nishtiq insaqsi jena fil-Greċja per eżempju kif ukoll fil-Ġermanja għalfejn dawn il-każijiet mhux qed naraw riżultati dwarhom. Aħna nafu x'inhuwa r-rwol tal-NSU fil-Ġermanja. Il-bieraħ kien hemm ukoll każ ieħor ta' mewt illi fil-fat kienem mara illi għada kemmitet u dan kien fil-kas illi tal-servizzi tal- intelligenza segreta ħafna drabi ma jkunux jafu b'dawn il- jgħidu li huma ma kienux jafu b'dawn il-każijiet iżda huma kienu jafu allura s-saħna wasalna fuq il-livell li anka barra mill-Ġermanja fl-Ewropa wieħed għandu jieħu ħsieb każijiet bħal da fil-Greċja jiena stess xi xarejn ilu żort is-seba' eh, membri li kienu arrestati tal-Golden Dawn ħalli nara x'inhuma kundizzjonijiet illi ta' detenzjoni tagħhom huma fil-fatt kienu qegħdin jitpoġġew f'din il kundizzjoni u tali mod illi kulħadd minn daw is-seba bil-fors kienu qegħdin eh, f'din iċ-ċella miftuħa u kulħadd kien jagħmel bżonnijiet tiegħu qudiem ħadd ma kellhom l-ebda privatizza u aħna fil-fatt rajna li kien hemm talba ta' ilment u mistoqsija tiegħi di l-Kummissarju tal-Rittijiet tal-Bniedem kif ukoll kien mistoqsija valida ħafna l-Kummissarju Timmermans ukoll x'għad tisir fuq dawn każijiet. Barbara. Barbara Spinellissa. Grazzi, President. Jiddispjaċini illi ma għawx l-avukat ġenerali Kokot għax jina li la xtaqsi nistaqsi mistoqsija Imma xorta waħda, forsi l-Kummissarju xorta tista' e- u l-Kunsil tal-Ewropa tista' tirrispondini. Jekk jogħġbok qed il-President saqsini il mistoqsija mela l-mistoqsija hija din. Hija dwar ir-risposta tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tal-sħubija eh, fil-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bnidem. Mela, l-politika barranija u il-kompetenza jiena deluża minħabba l kunsill l-Qorti tal-Ġustizzja qal illi l-Kunsill ta' Ewropa mhux ma jistax jindaħal fuq il-politika barranija tal-PEX. Għax m'għandux kompetenza minħabba l qorti tal-ġustizja miex inkompetenti, ġifiri mandiex seta, ma tistax tagħti din il-kompetenza eh, lil dawk li jġudikaw minn barra, ġifiri eh, fil-rigward anka ta' sigurtà eh, u l-politika barranija u anka il-sentenz eh, li nataw fuq id-drittijiet fundamentali fl-istati membri infushom hawnhekk din titqis bħala f'konflitt mal-regola tal-fiduċja illi teżisti bej l-istati membri fl-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm il-diffikultà li wieħed iġġudika lil ieħor l-affarijiet għalhekk huma pjuttost perversi u huma mm, diffikultużi fir-rigward tal-adeżjoni f'din il-konvenzjoni koll dawn il-mistoqsijiet mal-adezjoni għal-konvenzjoni u ma importanti om nota u billi qegħdin jarawna anka fuq l-internet kulħadd ikun jaf li aħna qegħdin nizlu l-mistoqsijiet u għom aktar il-qudiem l persuna konċernata biex kun tista' tirrispondihom. Katerina Ċinieċi. Avukat ieħor għandna hawnhekk. Iva, grazzi ħafna President għaw ħafna suġġetti importanti nishtiq l-għanet ringrazzja li l-kellima li tkellmu fuq dan suġġett importanti. Il-suġġetti kollha jinteressawni ma jinħan nitkellem fuq waħda li qiegħda għal qalbi ħafna għax m'għandix biżejjed biex nitkellem fuq kollox E, fil-fatt kulħadd semmija din il-ħarsin ta' drittijiet tal-minorenni e, semmet mill-Viċi President Timmermans u ġi konfermat li hemm rabta e, inevitabli bejn il-kriżi u id-drittijiet fundamentali u kulħadd jaf illi l-iktar li huma mill-qotin huma drittijiet tal-minorenni l-iktar drittijiet li għanna nħarsu fi krizi ekonomika. Issemmaw situazzjonijiet u il-sofferenza anka tal-gruppi eh, li huma eh, f'minorità Roma per eżempju eh, il-tfal tar-Roma il-tfal li ħajkunu adottati il-tfal illi qegħdin jitħlu mal-immigranti li qegħdin jinżammu f'ċertu situazzjonijiet un mbagħad hemm ukoll Suġġett ieħor e, e, malbut ma' dan u għandu x'jaqsam ma' direttiva li e, fir-rigward tal-minoren li jkunu qegħdin jiġu trattati daqs adulti fil rigward ta' reati kriminali. Hemm oħrajn mbagħad minorenni li qegħdin jisofru minħabba l-pornografija u dan kollu jiġifieri għandu x'jaqsam mal-drittijiet ta' dawn il-minorenni li mhux qegħdin jiġu mħarsa biżejjed. Id-diskussjoni kienet interessanti ħafna anka l adesjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Allura jiena ngħid jekk ma wasalx żmien li nagħmlu l-evalwazzjoni, il-possibilità l-opportunità illi aħna eh, eh, nissieħbu bħala Unjoni Ewropea eh, għall-inqas drittijiet ta' tfal żar u tal-minorenni. Din hija mistaqsija li nixtieq nistaqsija il kulħadd importanti li l-Unjoni Ewropea tkun imsieħba f'din il-konvenzjoni marbuta ma' drittijiet tal-minorenni. Il-President jgħid illi ħafna oħra membri tal-Parlament li jaqblu ma' dak l-dedikament fil rigward tal-minorenni. Issa, għandi l-Sinjura Verger. Grazzi, Sur President. Jena u koll nishtiq nifraħ għal-fat eh, li għanna dan ismiħ. Nishtiq Ringrazzja zewċ kelima li għat eh, għanamana Anzi, eh, kemm li l President, kemm eh, Signora Pereira li hija responsabbli tar-rapport, eh, grazzi u sur ukoll li signora McGowan, kif ukoll sur Nils Musnix, era li jiex intom ukoll seħibtu magħna fil- fil-kontradizzjonijiet li hemm ġifiri bejn il-prinċipji u dekjerazzjonijiet pompużi u l-affiġi fil pratika ma nafu xini il-verita bizzejiet nħarsu lejn il-Qorti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem biex naraw naqra kemm il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea partikolarment dawk mm, tal-ponent mm, Sejri l-lura fuq il-kwistjoni ta' drittijiet fundamentali eh, il-programmi ta' CIA li aħna ma jomx segwitu fer l-ebda zvilup f'dak il-qasam, batem il-kwestjoni eh, tal-internet, ta' sorveljanza ġeneralizzata, ma puntiħor importanti l-istrumentalizzazzjoni eh, fil-ġlieda kontra il-terrorizmu hija kol waħda ċentrali jiena partikolarment nħares lejn l-izviluppi tal-leġislazzjoni f'pajjiżi Franza u naf li ħafna drabi nieħdu ħafna azzjonijiet ma wara li jkunu ġraw eh, l-affarijiet eh, ċertu affarijiet li kolli ngħid li huma skandalużi u tassew eh, li jirrabjawni għan nkun iktar konkreta għandi uh, għal qalbi uh, l-obligi uh, u rabta tal orti Ewropea tal-Ġust tal konsil um, tal-Unjoni tal-Ewropa u tal-Qorti Ewropea tal-Drittijiet tal-Bniedem u kif dawn jorbtu mal-ħidma tagħna vera ħafna drabi nsemmu li għandna naħdmu jitfit imma sfortunatament eh, ma namluhomx eh, ma narawx dan bizzejiet minkejja l-ħidma li aħna għanna f'dan il-komitat minkejja li aħna eh, nresqu dan u dim il plenari sfortunatament m'għandniex bizzejiet ritmu fiħdan l-istituzzjoni biex il-leġizlazzjoni bħal pereżempju l-artiklu 7 li semma fuq dan is-suġġett li qed il illum ma nqedux biżejjed fis-seħħ Forsi eh, aħjar naħdmu fuq suġġett jew tnejn mod iktar konkretizzat, iffokat biex naraw naqra kif fuq suġġetti bħal diskriminazzjoni nistgħu nimxu il-qudiem bħala unjoni. it feet dejjem fuq il-kwestjoni eh, tal-sħobija, eh, peress kellem ħafna nipprova nżomm fil-qasir. Mela, il-sħubija għal-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem jena ta' sew xettika il xen nisabu eh, f'ambigwità totali fejn eh, ħafna avokati, eh, ħafna ġuristi saqsu, jekk aħna naplikaw il-orti dak il-qalet l-Orti Ewropea tal-Ġustizja. Allora xinu l-interess illi eh, nkomplu bil-ħidma tagħna fl-isħubija tal-konvenzjoni. Ma nafx. Eh, Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kif tista' timponi ċaġa li hija in kontradizzjoni ma' wieħed mill-artikli fit-trattat. Hawnhekk eh, għandna għadmieb sanna biċċa xogħol li rridu naħdmu ħafna fuq u nixtieq li nibqa' b'seba' mittajn u tassew nittama li jkollna dibattitu fu um, dak li aħna naħsbu hawnhekk il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u x'inhi l-fema tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ma naħseb illi dan kollista jista' jispiċċa f'taħwida manja. Grazzi. Napprezza illi il-kollegi Eh, li għandhom ħafna esperjenza ikunu jixtiequ jitkellmu fil-tul għax dawn huma suġġetti profondi għandek raġun dwar il-Kunsil tal-Ewropa imma hemm nuqqas ta' preċiżjoni legali kif diġà intqalu anka m'hemmx laqas preċiżjoni politika f'dan il-mandat iridu nibdew nibnu dan u jiena kuntent li l-membri qegħdin jifukaw fuq dan jien ambizzjuż ħafna eh, li jista eh, eh, nistgħu inkomplu naħdmu għal progress għandi ħafna laqat fil-fatt biex ikun hemm trasparenza f'dawn il-proċessi. Il-Sur Dwarsti. Grazie ħafna, President, Stati membri. L-Stati membri jidru li mandom irrida li involvu nishtiq insemmi xi ħaġa li semma sur Timmermans, ridu nirkupraw il-żbuħija ta' dialogu l-Ewropa e, u e, fil-pajjiżi fil-pajjiż Baski hemm proċess politiku li huwa għaddej bħalissa biex nitkellmu niddiskutu dwar il-konflitti li għad baqa fil-Ewropa hemm interlokutur barrani Mħabba illi l-gvern ċentrali ta' Spanja ma jridx jaċċetta interlokutur. Il problema hija marbuta wkoll eh, dwar sentenzi li qegħdin joħorġu uh, E, e, anka fil-istati membri differenti. E, Il-Spanja irridu nħarsu fil-mera xanna dawn l-standards doppji irridu nkunu proattivi, niprovaw aħna qegħdin illi l-ewwel insolvu l-problemi fid-dinja flok insolvu l-problemi um, f'pajjiżna biex natu spinta il-credibility tagħna meridu naħdmu l-ewwel. Very much for being brief. Um, I've just been reminded uh, by Grazzi ħafna. Eh, il-segretarjat hawnhekk qiegħda tgħidli li qegħdin lura ħafna waqajna lura eh, Sur Ġesimera qegħdin qed nispjega li qegħdin tard jekk ma jimpurtax eh, jekk inħallik round li jmiss E, e, e, jina li 30 sekonda. Grazie ħafna, eh, President. Daw 30 sekonda ħanużom biex nirreġixxi għal dak li intqal mill-aħħar kellimi li għadu kemm tkellem issa. Għal illi Eh, semma il-demokrazija, il-leġittimità demokratika. Imma ma tistax titkellem dwar eh, dan jekk wieħed jiddefendi il-vjolenza. Għas kelli bżon 30 sekonda, jgħid il-kallimi. Mela, l-Sinjura Wimberg, naf li inti tkun fil-qosor is-soltu. Jekk joġobkom, minni ħaj jitkellem jitkellem fil-qosor. Grazzi tal-informazzjoni kollha illi tajtuni u eh, eh, dan huwa punt importanti ħafna dan tal-libertajiet fundamentali, drittijiet fundamentali. Aħna il-kol kemm aħna kontra id-diskriminazzjoni, ovvjament kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu biex jiġilet kontra d-diskriminazzjoni Eh, nitkellmu dwar min nitkellmu, ma fil-verità aħna ngħixu f'dinja multikulturali Jina fl-Iżvezja naħdem ħafna ehm, fil-qasam tal-integrazzjoni. Jintnefqu ħafna flus fil-fatt fil-Iżvezja, eh, però mm, eh, dan il-xogħol ta' integrazzjoni qed iwassal għal nies biex jgħixu anka fix-xifer tas-soċjetà. Irridu e, namlu aktar biex indaħlu n-nies fis-soċjetajiet tagħna, nintegrawhom sew. Imbagħad e, fir-rigward tal um, ta' traffikar pereżempju, traffikar tal-bnedmin minn persuni li jirċivu ħafna flus biex jġorru lil dawn in-nies fid-dajes tagħhom. Hemmhekk irridu nagħmlu l-ġlida tagħna wkoll. Imbagħad dwar il-minorenni li jiġu traffikati fil-Iżvezja jew f'pajjiżi oħra, hawnhekk qed nitkellem nitkellmu dwar eh, kutrabandru organizzata għanna ħafna aħna persuni li qed eh, jagħmlu dan, anke għandna aħna eh, jitu ħafna nies mir-Rumanija, il-kriterji ta' Copenhagen pereżempju, x'taħsbu intom dan f'dan ir-rigward. Imbagħad dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tat-tfal u nisa li jkunu suġġetti għal ħafna violenza. Et jiġi f'moħħi hawnhekk il-mutilazzjoni ġenitali tan nisa jew ta' tfal xi ħaġa li hija projbita fl-Unjoni Ewropea x'qed isir dwar dan fl-Ewropa. Ħafna paroli u l-ebda azzjoni. Grazzi ħafna. Rika issa fil-qosor ħafna grazzi President nirringrazzjak tal-li rġajtet mill-mikrofon ħankun fil-qosor ħanprova nitkellem fi 30 sekonda fil-fatt l-Kristina Litz mill-Presidenza tal-Latvja. Il-Sur Timmerman semma l-approċ tal-Kunsil fuq l-Stat ta' dritt u li sena l-oħra id-deċidow li ħarsu b'mod miftuħ lejn is-sitwazzjonijiet fl-istati membri differenti. Issa il-presidenza għadha fidejn il-Latvija hemm xi konsultazzjoni jew preparazzjoni dwar dialog annwali minn dwar din il-proposta eh, tas sena l-oħra grazzi l-Rika tal-li kont fil-qosor, il sinjura Mejer issa. Grazzi, Hafna. Aan de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. U sprak heel kort over uw zorgen over uitzettingen aan de buitengrenzen. Mela, dwar il-Kunsil tal-Europa, inti tkellimt dwar l-Unjoni Ewropea u l-frontieri esterni tagħha. Nixti nkun naf eżattament e, inti e, xet dwar dan u xintqal ukoll mill-Amnesty International dwar il-traċedji fil-baħar. Dawn l-operazzjonijiet ta' salvataġġ fuq il-baħar kienu jfissru illi qed Anzi, qed ifisser li qed ikun hemm aktar incidenti minħabba li n-nies li qegħdin jitilqu jafu li hemm dawn eh, l-azzjonijiet ta' salvataġġ u qegħdin juħdu aktar riski. Jekk joġobkom xi rispondu b'mod tradizzjonali, xi jirrispondu mistoqsija mistoqsija għax għandna rawn ieħor u għandna ħafna kelliema. Għalhekk nitlobkom jekk jista' jkun f'sentenza waħda tirrispondu ħafna affarijiet f'daqqa. Kien hemm xi mistoqsijiet iddettaljati li ħanaddum mill-avukat ġenerali, aħna ħadna nota tagħhom tippruvaw xirrisponduhom, dawn għax ħanitolbu għal risposti bil-miktub kwalinkwa mistoqsija illi ma tistawx tagħtu risposta ħana ħanħallu dialogu miftuħ biex tkun tista' tiġi eh, risposta aktar tarta. Mela, dwar il-punt li għadek kammament, li għandek odda politiċi, il-odda politiċi jistaw jintużaw imma manka eh, odda legali li għandhom ħafna kompetenza li mhux qegħdin jintużaw. L-odda kollha li jintużaw anke dawk legali, anzi mod speċjali dawk legali. Issa l-pushbacks fil-frontieri jiena E, e, irċivejt rapporti f'dawn l-aħħar tliet snin mill-Italja, l-Greċja, l-Bulgarija u Spanja. Spanja dan l-aħħar każ riċenti e, l-attentati li provaw idaħlu leġizlazzjoni għal pushback. Din hija problematika għad tikser id-drittijiet il-konvenzjoni tal-refuġjati u anka tal- l-Europa, l-amnesti fil-Germania. Jiena, eh, meta nmur f'Mejju ħan nitkellem dwar din, il-Greċa, l-Golden Dawn, il-ħabsa. Jiena, eh, kontent eh, illi il-gvern ħazzjoni dwar dawn, imma għall-inqas jek tixti oqraw il-rapport dwar dan Eh, L-adezjoni għal-konvenzjoni ħarsu lejn eh, dak li aħna tiġa eh, firma tariti għaw il-konvenzjoni ta' disabilità per eżempju, ratifikaw oħrajn dawk illi intom tiġa msiħbin fihom imma tuhom il-ħajja użawhom. Il-kellima Fleċitament tiegħi tal-introduzzjoni insejt nirringrazzja lil rapporter għall-involviment tal-soċjetà ċivili il-punti illi smajt dwar it-traffikar u l-kutrabandu. Ovjament, kwalinkwa reati iridu jiġu trattati b'konformità mal-qafas legali u l-aċċess għal eh, proċess ġust dawn huma affarijiet li semmew mill-Amnesty International, maħna qed insemmu wkoll il-ġestjoni u l-politika tal-immigrazzjoni u l-frontieri. Il-frontieri huma magħluqa eh, kompletament anka eh, frontieri oħra, allura qegħdin noħolqu il-suq għal dawn il-kontrabandisti, ġifiri mill-perspettiva ta' drittijiet tal-bnidem, dan irridu naraw imbat puntiħor illi l-operazzjonijiet ta' salvataġġ zidu l-inċidenti. Jiena nixtieq nireferi għal fatti, il-fatti jgħidu affarijiet differenti. Fjannar ta' din is-sena, ma kien hemm lebda tfittxija u salvataġġ fil-baħar e, provajna nużaw il-Frontex, imma il-Frontex mhux xogħla li tmur is-salva l-ħajjiet kienem zida eh, ta' 60% tal-dawk li pruvaw jaqsmu f'Jannara, volja ma kienx hemm il-tfittxija um, u salvataġġ. Min qed jaħrab mill-konflitt qed jieħu dan din ir-rotta, ir-rotta rrida biex nejtek. Il-periklu tad dibattitu huwa illi dak li jkun mhux qed iħares lej il-fatti. Għandna bżonn iva il-salvataġġ għandna tfittxija jew salvataġġ fuq il-baħar. Grazzi ħafna tal-li kont fil-qosor jekk għaw xi kollegi li jixtiequ jitkellmu dwar xi punti oħra jistgħu jibatuhom bil-miktub u mbagħad nibatu ukoll Anzi, min ixti jikommenta jisa jikummenta, mbagħad ir-risposti jistgħu jinbatu bil-miktub, jgħid il-President. Ħankun fil-qosor, ħanibda bl-aħħar mistoqsija u l lista ta' dritt, il-mistoqsija hija ir-risposta hija iva hemm konsultazzjonijiet għaddejjin hemm proċess għaddej di mhix ħaġa ta' darba il-presidenza taħdem mal-presidenzi l-oħra li jmiss eh, issa biex ikun hemm skambju tal-opinjonijiet fuq, fuq eh, dan anka fil-Kunsil tal-Affarijiet eh, ġenerali. Imbagħad kien hemm mistoqsija minn Sul Lopez għal biex ikun hemm naraw kif nistgħu nagħmlu distinzjoni bil-libertà tal-kelma u diskors ta' mibeda il-kussjoni li nżommu d-demokrazija minn ma wieħed jabbuża l-valuri u diskors ta' mibeda huwa eżempju tajjeb ta' kif valur demokratiku tal-libertà tal-kelma jiġi abbużat. Ma naħsibx illi hemm xi risposta li hija tajba għal kulħadd, xi approċċ leġislattiv wieħed għal kulħadd. Rappreżentanti tal-gvernijiet eh, li jmorru qudiem il qorti ta' Strasburgu jiġu provduti fil-fad modi ta' kif jistaw jiksbu l-bilanċ neċessarju eh, l-affarijiet jiġu trattati eh, billi jiġi segwit il-prinċipju ta' neċessità u l-proporzjonalità u l-kull kas jitqis fuq il-meritu tiegħu. Iġifiri il-bilanċ bejt gawdija ta' drittijiet u l-abbuż ta' drittijiet. Um, we've squeezed your responses, but... Grazie ħafna, ta' dan um, ta' din il-kwalità tajba l għonet l interventi ta'kom, grazzi u koll l-kollegi ta' li uh, skadejna l-ħisew, ma' provajt natikom kemm jista' jkun ċans biex tagħmlu l-interventi ta' Nerġan eh, illi eh, dan huwa ħin rekord ta' kemm eh, għandna dewmien. Ma insomma, sa m'hemmx tagħmel fatta la zorba. Jekk hu ħudu paċenzja u l-kelima li mis around li mis nitlobom jieħdu postom u l-apologija tiegħi. Grazie meġdijtu ġdid ukoll lill-kelliema li għadhom kif intervenew. Sorry, sure. colleagues, um, colleagues, I'm going to start right away. Tajb, wis kollegi, ħanibda fis. Mm. Nieħu responsabilta kolla fil-waqt li nitlob skuza għal id-dewmien fil-bidu ta' round ta' diskussjoni li jmiss, naħseb li eh, ħadna iktar ħin suppost bil-kontributi eh, minnaħa tal-kollegi tagħna MPs li fl-aħħar mill-aħħar ma dan ukollu jirrifletti l-interess eh, tagħhom dan qasam. Ħa nibdlu xi ftit l-ordni tal-kellima. Is-Sinjura Lotilajk, tiġifieri direttura għall-Advocacy tal-Unjoni Ewropea ħatamel eh, intervent iqsar eh, jekk forsi tixtieq qasam l-intervent tiegħek eh, dan nistgħu nagħmluh ukoll u l-kellima l-oħra nitlobhom ukoll forsi jekk jistgħu jiġbru l-sibijiet tagħhom jew kella jqasru dan ikun ferm sewi jekk dan mhux possibbli allura ma jimportax indu muftet iktar mill-meħsieb nishtiq nejderkom illi jizommu eh, mal-essenzjali li jiex eh, anke il-fat li jem il-mistoqsijiet wara jipermetti skambju, specialment eh, l-idea ta' smieħ li jett jirġim xandar dan joħroġ mod brillanti mela il-senjura liħt. Grazie ħafna, Sir President, u grazie ta' din l-opportunità li studentuni għonek biex ikun parti eh, minn dan l-iskambju ta' femijiet. Eh, jiena ħanżom eh, fil-qasim mhux diffiċli li li t-talba tiegħi. Jiena eventualment nista' nadilkom l-informazzjoni tal-prezentazzjoni tiegħi bil-miktub eventualment ħanifoka fuq uħut mill-punti li diġa semmew ukoll minnaħa ta' persuni oħra fuq il-panel forsi nista' nidħol iktar fid-dettall, ġifieri fuq eh, il-punt tal-kriżi straordinarja fil-Baħar tal-Mediterran. Ibda biex eh, smajna minn bosta unek eh, fl-awla illi l-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq id-dinjeta l-ugwaljanza u l-ġustizzja, valuri umani ewlenin, ma ħafna innotaw fl-interventi tagħhom li ħafna minn ċittadini Ewropej ħafna minn dawk li jiexu fl-Ewropa ħafna drabi jirrealizzaw li diskriminazzjoni l-esklużjoni u id-batija huma ħaġa waħda wkoll tal-Unjoni Ewropea. Nafu li għandna qafas sod, għandna impenji sodi, standards legali, imma rispett ta' drittijiet tal-bniedem huwa huwa kalkulat bil-blatti mhux bil-fom U allura importanti illi narfu illi l-infurzar u l-implementazzjoni ta' dak illi għanna u għani għas nishti e, nitkellem fuq il-krizi tal-azil illi l-kollet nħabtu biex maħħa aħna nafaċjaw sfidi kritiċi fil-politika tal-immigrazzjoni u l-azil fl-Ewropa u ħafna drabi id-dinja tibqa' tħares ma taġixxix nafu eh, li eh, nuqqas ta' aġir eh, inaqqar mill-kredibilità tal-Unjoni Ewropea partikolarment minn pajjiżi oriġini ta' oriġini jew kellha ta' tranzitu ta' dawn in-nies. Iżjeda ta' tan-nies ġejjin mis-Sirja, mill-Eritrea u minn pajjiżi oħra tassew qed wasal għal kriżi fuq kull frontiera tal-art, tal-baħar u tal-ajru eh, dan il-fenomenu ta' flus migratorji wasal ukoll l-iktar imwiet, eh, wasal ħafna pushbacks eh, u dawk li jirnexxielhom jaslu ħafna drabi ħaftu wiċċhom ma' zamma abuziva u il komissarju t dritti tal miedem semma dan ħafna drabi jaffaċċjaw kondizjonijiet unumani, hemm madwar 220.000 persuna li eh, laħqet il-frontiera Ewropej eh, fl-2014, dan u iktar minn mid-doppju ta' dak eh, li kena fl-2013 u fil-fat dawn ir-rotot fl-Ewropa huma fost l-iktar gravi. Sissa l-imwiet fl-2015 laħqet eh, mal-450 ruħ sa marzu eh, il-flussi f'Mare Nostrum eh, dupjaw għall-istess periodu ġiviri ta' jannar marzu tal-2014 il-numru ta' operazzjonijiet ta' riskju u dan semmitu kol il-kollega qabli ta' Amnesty International wassal biex eh, iktar u iktar eh, inizjattivi eh, isiru imma nafu illi il u huma limitati, il-kamp ta' applikazzjoni, il-mandat għal-mandat ta' nfurzar huma limitati. Fil-fatt l-operazzjonijiet ta' riskju li huma tant meħtieġa sfortunatament et tinżammilhom eh, tinżammilhom irriedni. X'qed jiġri, dan kollu qed jirriżulta f'bini ta' fences, fiktar ħruxija fil-metodi, fl-attitudni ma' dawn in-nies, u ħafna drabi dan iwassal biex dawn in-nies eh, jieħdu rotot iktar perikolużi bħal dak tal-baħar ġjan Hemm problemi wkoll fl-Afrika ta' fuq eh, bil-liġi eh, f'Marzu eh, fis-26 ta' Marzu ġie formalizzat il- mm, il-fat li n-nies li deġa jilħu territorju Spanjol anki xorta jiġu sottomessi għal deċiżjonijiet sommarju u xikultant anki jiġu sottomessi għal forza eċċessiva minnaħa tal-forzi Spanjoli un kella trattament eh, mhux ġust minnaħa tal-forzi eh, Marokkini ġala darba u ma jintbatu l-ura. ħafna minn dak li għat juri illi fil-fat qed nonqsu mir-responsabiltajiet tagħna mill-responsabiltajiet li nħarsu il-frontieri tagħna. L-aġenda ta' migrazzjoni għal mejju ires tressa uħut mill-punti ħan semmi hawnhekk bis-snejn illi nishtiq nġbirkom l-attenzjoni dwarhom l-offshore processing bħal per eżempju l-Eġittu u n-Niger u ma naħsibx li hemm għalfejn nfakkarkom li eh, dawn iż-żewġ pajjiżi eh, diġà eh, ħafna abbużi hemm ukoll pajjiż bħal sudan li għandu l-president tiegħu illi huwa mfittex mill-Qorti Ewropea mill-Qorti kriminali internazzjonali għal ġenoċidju. Fl-Eġittu spiss naraw li min jiprova jimmanifesta b'mod paċifiku ħafna drabi jaqlaħħa fuq rasu. Imma l-pjanijiet mixin il-qoddim u eh, il-programmi ta' resettlement ħafna ħafna drabi qed qed jaħdmu ħafna drabi fl-istorja rajna soluzzjoni minnaħa tal dawn il-kampijiet ta' Nazzjonijiet Uniti illi tafew il-problema. Imma sfortunatament hemm pajjiżi bħall-Istati Uniti u l-Awstralja illi qed jimplementaw ċertu programmi illi mhumiex ta' livell tajjeb Irridu nsaqsu li nanfusna il-talbiet um, kif qed jiġu proċessati, sigurtà qed tiġi garantita u kemm qed uh, kemm um, qed um, idumu biex jiġu proċessati uh, it-talbiet rridu naraw ukoll il-modelli ta' ta' ken li qed nofru ta' sigurtà li qed nofru uh, aktarx li kemm il-migranti um, xaktarx et um, jaffaċċjaw trattament um, uh, mhux xiera kemm meta jaslu kemm meta jintbatu lura. Rridu naraw illi jinsegwu din is-sitwazzjoni. Hemm ukoll l-outsourcing tas-sigurtà tal taffiċċjaw ta' sigurtà. Ta U għawnek l-idea hija li l-fondi tekniċi u ta' specialment għal dawk il-pajizi li jinsabu fil-nofsinar tal-Europa eh, l lajnuna, specialment dawk veċin il-Libja biex dawn il-pajizi kun jistaw jisalvaw il-ħajiet fil-bahar. Imma dan ħafna drabi forsi jista' eh, jieġi meqjus bħala talba biex dawn in-nies eh, jintbatu lura l-Afrika biex jinżammu billi jidħlu fit-territorju Ewropew. Dan vera ħaj vera ħaj waqqaf dawn in-nies li eh, jaslu fl-Ewropa u madana kollu ma ma jwaqqafhomx milli ikunu sottomessi għal prassi abbużivi fil-pajjiżi minn fejn ġew. Jekk tassew il u ewwel insalvu l-ħajjiet ta' dawn in-nies iridu naqftemu u naqblu fuq set ta' regoli Eh, fuq kif ħanaġixxu eh, rridu insaxħu eh, fejn nilqaw il dawn in-nies, nagħtu iktar visas lil dawn in-nies u naraw li nkunu iktar mamra u li konna iktar sim tal-pis ġust bejn l-istati membri il-fundamenti għal politika migratorja Ewropea trid tkun evidenti ġifieri li nħarsu l-ħajjiet fuq il-baħar li insegwu il-liġi u l-standards internazzjonali u mhux nieħdu deċiżjonijiet li jkunu ta' dedida għal dawn in-nies, nittrattaw il-migranti kif suppost u li jingħataw ukoll id-dritt għal proċedimenti ġusti, imma il-fat li ħana ma naqblux ma sforz ġenwin biex nsalvaw l-ħajiet fil-Mediterran, naħseb eh, din hija ħaġa li assolutament ma nistawx eh, nafru għalina nfusna. Irridu nsaħħu l-isforzi tagħna biex eh, l-operazzjonijiet ta' riskju salvataċ ikunu eh, implementati mill-aktar fis possibbli għaliex hemm ħajjiet eh, ta' nies barra li jiddependu minn dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq nitlob eh, l-Sur Gabriel Tokenberg jekk il-kollegi kollha ħajitkellmu l-10 minuti. Allura forsi nelimitaw il-mistaqsijiet ma nafx eh, fidejk eh, sur Tekenberg eh, trid iżomm għal xar minuti la zom ma' ħames minuti biex tħalli iktar impatt forsi jkollna round ta' interventi minnaħa tas-sala. Fidejk. Naħseb inti tista' zomma għal ħames minuti għaliex mhux l darba li t-intervjeni u nixtieq nittolbok x'inhuma il-punti ewlenin kif semmiet ehm, Sinjura Leħt, xinu l-elementi li ħajkunu l-iktar jahar u eh, mill-punt di vista ta' drittijiet fundamentali ħajkunu eh, it-teddidiet forsi għal dan il-qasam. Gabriel, kelma fidej, grazzi ħafna. Eh, iva, jiena peress li l-komissarju ehm, drittijiet tal-bniedem rrit ikun ehm, rrit naġġel specialment peress li qed nirrappreżentaw nek il-fra. Grazzi ħafna tal-li rġajtu studentuni, naħseb li dan eh, l-avveniment huwa avveniment eh, muftiħ ewlieni fil-ta' eh, kunnar ta' sena issa. Ehm, meta issemma minn naħa ta' rappresentant eh, tal-presidenza latvjana l-importanza tal-pjattaforma ta' soċjetà ċivili illi qed tlaqqa madwar 400 eh, organizzazzjoni non governativa naħseb din hija wkoll ehm, tradizzjoni tajba illi nikkonsultaw ma' dawk kollha fis-settur eh, ġifieri illi nużaw il ehm, Eh, il-fremp eh, biex eh, inkomplu naħdmu f'dan is-settur. Jena dejjem lest illi nkun anke din is-sena kif għamilt snin qabel tajnuna l-Parlament Ewropew. Dawn il-punti ewlenin li forsi nistgħu ninkluduhom fiċ-ċiklu politiku għanna mm, punti eh, fuq il-ħarsin ta' dejta, fuq il-ħarsin ta' drittijiet ta' tfal u punti oħra fil rapport tagħna, imma ġejt mitlu biex nifoka fuq il-minoritajiet naħseb li eh, dan huwa terminu kbir vak jekk ikolli jekk kolli nżid ukoll illa li jiġbor nazzjonalitajiet eh, differenti Eh, sena kienet sena speċjali illa li jiex nofs mit 28 stat membru kellhom eh, joħorġu rapport eh, taħt il-konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti fuq il-minoritajiet naraw naqra kif issa l-Kunsill konsultattiv ħaj jirreaġixxi xi eżitu ħajati. Ma allora x'nixtieq nindirizza hawnhekk, nixtieq nindirizza s-sitwazzjoni eh, ta' Roma, t tieni eh, rwol tal-etniċità u reliġjon mod ġenerali u tielet forsi kemm fuq is-sitwazzjoni tal-vitmi. Diġà smajna mm, minn ħadd Amnesty li hemm proċedura ta' ksur kontra Repubblika Ċeka fuq ir-Roma, eh, naħseb li dan ma jġib l-ebda sorpriża, minħabba li mill-sħarriċ tagħna fi segregazzjoni ta' sistema edukattivi ta' 28 stat membru u rewna li Repubblika Ċeka kienet l-iktar waħda li ehm, kella prestazzjoni baxxa. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq li nipuntaw subajna l-lejom, imma dan juri illi importanti illi b'mod regolar nħarsu lejn dak illi qed isir fl-istati membri fl-implementazzjoni ta' indikaturi oġettivi u konsistenti. Għalek aħna ħantennu dan l-istħarriċ eh, United anki din is-sena biex nassessjaw dawn ix-xejriet naraw naqrek kemm xi xejriet ġodda biex niddeskrivu sitwazzjoni ta' l-istat membru fil-fat l-integrazzjoni tal-Roma fis-sistema edukattiva ħarisna lejn 28 stat membru rajna 23% ta' tfal Roma fir Repubblika Ċeka li imorru fekkim sejħa skejjel speċjali jew inkella skejjer kważi normali imma fejn ħafna mill-istudenti huma esklusivament Roma l-Slovakkja u Franza u koll mumiex eh, minn ta' u eh, fil-fat fil-Slovakkja bisemu rata ta' 20%. Hemm riżultanti iktar inkoraġġanti, però xorta mumiex bizzejiet. Indu fuq tieni punt issa. L-etniċità u r fuq il-kwalitajiet li għadu jistess fuqhom li għadha t-seswa diskriminazzjoni, rapport juri li jiskonti dejta differenti li ġbarna l-etniċità fl-istati membri hija waħda mill-punti ewlenina diskriminazzjoni. Livelli jibqgħu għoljien u dak li jibqa' bax huwa il-kuxjenza l-arfien minn dawn il-vitmi ta' drittijiet li għandhom. Sfortunatament il-vitmi ehm, ilhom hekk eh, issa. Is-Sur Timmerman ikkwota mill-istħarriġ tagħna meta qal li 26% ta' tal-istħarriġ il-ġdid eh, fost il-popolazzjoni l-udija fil-fatt dawn eh, ħabtu wiċċhom ma' ma' fastidju razzjali u kienem bosta illi evitaw illi eġorru eh, simboli illi jistaw jisoċjawhom eh, mal-fatt li huma l-lut. U 27 eh, fil-mija evitaw illi jifrekwentaw ċertu bnadi il għaliex jafu li ma kienu ħajkunu daqshekk mill-qwa. L-istess l istħarriċ fuq l-LGBTI Nasaw naraw illi hemm ħafna reati marbuta mibeda dovuta minħabba li dawn in-nies huma LGBTI. Il-rapport tagħna juri wkoll li l-ġbir ta' data li l-informazzjoni li aħna għandna fuq l-inċidenti differenti, l-vitmi, min qed jikkawża reati, e informazzjoni tibqa' waħda mhijiex biżejjed, ġifieri l-istatistika xi ftit nieqsa punt eh, importanti li eh, nixtieq nsemmi madana kollu kien hemm progress, eh, progress żgħir il-fra fil-bidu ta' din is-sena ħarġet bl-ewwel studju komprensiv li ħares lejn servizzi ta' għajnuna għal vitmi u nistgħu naraw li kien hemm progress hemm prassi li hija promettenti u nistgħu naraw li l-informazzjoni Eh, ta' dawn is-servizzi sfortunatament hija nieqsa għal vitmi U xi kultant ukoll rridu naraw li l-lingwaġġ li fihom jiġu offruti dawn servizzi jkun lingwaġġ aċċessibbli għal dawn in-nies. Allura biex nara importanti li nfokaw fuq l-implementazzjoni u t-tieni punt l-importanza ta' value indicators fuq l-ewwel konklużjoni. Irridu nkunu pożittivi minħabba li rridu nafu il qafas legali l unjoni Ewropea qed tiżviluppa fil-qasam ta' diskriminazzjoni u ta' reati marbuta mal-bibeda u qafas sod, imma l-implementazzjoni hija tassew waħda illi qed karkar Allura rridu insaħħu l-arfien, eh, per l-kampanji, eh, l-artiklu 10 ta' direttiva propju jisħaq fuq il fatti li l-popolazzjonijiet ikunu konxi dwar in-normi li hemm eh, implementati fil-direttivi ta' kwalità ma sfortunatament l-istħarriċ juri li ħafna minn nies konċernati qas biss jafu din hija problema. Il għaliex eh, eventualment in-nies jispeċaw ma jirrapportawx meta jkunu vitmi. Allura l-idea hija illi meta illi dawk illi jiwet u reati ikunu jafu xfena li għet jaffaċaw u dawk illi huma vitmi ikunu jafu xinu ma drittijiet tagħhom u naraw ukoll illi tassew dawn eh, id-drittijiet jiġu mħarsa mill-autoritajiet nazzjonali. Imbagħad it-tieni punt tendenza mill-miktub minn dak li għandna fil-liġi propja għal kif aħna ħan implementaw dan kollu fil-prattika. Allura, il-punt, il-fokus ta' l-azzjoni tagħna huwa fir-rapport E, ħatarawħ fil-fat din attenzjoni mixħuta aktar fuq l-azzjoni fil-rapport illa ħana ħorġu e, fil-ġemat il-ġejjin. Grazzi ħafna, grazzi wkoll tal-involviment e, tal-FRA permezz ta' dan il-rapport nasib żguri li ma tistawx takkużawna fih dan il-Kumitat Libe li nuqsu mill-ambizzjoni tagħna il kellim li jkellem ħajtkellem mal policy um, mal-Policy Department għana ħaj ħa titkellem fuq il-krizi kollha fil-fatt uh, illi um, il-krizi li qed taffetwa l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija u dan ħa tagħmlu f'ħames sa xa fil-mija aħna fil-fatt uh, tafu illi um, ħafna drabi nisimgħu fuq il-housing eh, l-austerità mm. Iva, dan kollu semmu, intom eh, l-ora. Eh, ma naf li intom il-koll rajtu r-rapport għonek fil-kamra l-ora forsi l-ora. Ma nafx kif għajn xielek, mm, imma mm, jek kien xielek għasal dan kollu f-15 minut. Minuti, naf li jett nitolbok xarla tassew sew ambizjuza, drittijiet fundamentali huma fil-fatt affettwati mill-kriżi illi għaddeja minna l-Unjoni Ewropea u taffettwa drittijiet soċjali u dak illi ħna ħafna drabi nikkonsidraw bħala drittijiet tal-bniedem imma kważi kważi surreali għalija illi trid tispjega dan f'ħames għaxar minuti. Allura ma nafx se qed ngħidha mod ta' traduzzjoni, mod ta' skuża, ta' apoloġija. Ġivejt eh, tweet li faħħar ix-xogħol tiegħek prova, prova eh, li tqassar dak li intqal u eh, jekk ġobkom kollegi aqraw dan ħarsu lejn il-kontenut ta' rapport ta' Laura. Grazzi, Sur President, grazzi tal-klim ta' inkoraġġament. Iva niprofa inqasar studju ta' madwar 200 fil-paġna fil-ħin allokat li li. Grazzi ħafna u koll il-kollegi fil-Kamra tal-li ta' jituni ċans illi nitkellem fuq l-impatt tal-krizi fuq id-drittijiet fundamentali li fil-fat eh, eh, eh, ġi fornut ehm, mid-Departiment tal-Politika fuq talba ta' dan il-Komitat. Nittama li eventualment kolkom ċansa ta' daqqatajn, jokella ehm, taqraw fil-dettal ehm, dan, dan il-rapport mux kull dritt fundamentali ġi eh, meħut in konsiderazzjoni ma deċidejt li nifoka fuq xi ftit. Rajt, eh, naqra kif fil-fatt ehm, ġew mill-quta dawn ehm, id-drittijiet fundamentali f'numri ta' stati membri. Ħadna konsiderazzjoni eh, diversi kriterji l-ewwel net ehm, jekk l-istati jiddaħlux eh, fil-programmi ta' aġustamenti ekonomiċi ġifiri l kim sejħa trojka li hija mm, dik mamula mill-Bank Ċentrali Ewropew l-IMF u l-Kummissjoni Ewropea u eh, mbagħad rajna jekk hemmx eh, sistema legali kontinentali hemm kellha propjam mm, għal pajis, u bat provajna noħol u rappresentazzjoni ġeografika bilanċata kemm jista' jkun minħabba eh, il-limitazzjonijiet u l-impatt varju li kienem fuq ċertu pajizi mill-krizi. fl aħħar mill-axħar wasanna biex eh, nazlu seba stat membri, il-Belġu, ċipru, l-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Portugal u Spanja. U barra minn dawn, seba' stati membri, il-ħames stati membri li kienu f'taħti ditt ma' trojka ġew involuti zidna l-Belġu, lil Belġu, lil Irlanda konna nikkonsidraw jekk jekk ninkludux il-Latvja u l-Ungerija, imma peress li l-Latvja nafu li ħarġet mill-kriżi daħlet ukoll riċertament fiż-żona euro u l-Ungerija minħabba illi il-Parlament ehm, kellu sitwazzjoni partikolari illi indirizza ehm, fl-2012 ehm, mill-2012 law u anki wara ismieħ ta' nara 2015 situazzjoni ta' dritti tal-bniedem tiebed eh, f'dan il-pajis, allura naħsbu li kienu diġa pajjiżi kopruti biżejjed. Mela, deċidejna mbagħad li mm, nifokaw fuq numru ta' punti għala l-istudju Kif għal sur President, aħna provajna ninkludu kemm eh, drittijiet eh, ekonomiċi, soċjali, eh, politiċi u fl-axar mill-axar fokajna fuq id-dritt ta' edukazzjoni fl li metajna dan għal edukazzjoni obbligatorja u partikolarment fuq il-fat li konnam u koll Mm, aċċess għal saħħa aċċettabbli ta' ċertu livell, eh, dritt ta' xogħol, dritt tal pensjoni, eh, dritt ta' akkwiżizzjoni, dritt ta' aċċess għal ġustizzja u eh, drittijiet oħra illi huma iktar ġenerali jippermettu li wieħed ikun jista' igawdi b'mod effettiv id-drittijiet fundamentali. Fl-aħħar ħarisna wkoll lejn mm, il-libertà ta' espressjoni, id-dritt tal-assemblea. Issa nafu li dawn il-pajjiżi peress li ġew mill-quta bl-awsterità U allura l-miżuri ta' awsterità mitluba mill-kriżi rajna kien hemm iktar u iktar eh, l-inċidenza ta' protesti f'dawn il-pajjiżi. Kien hemm l-analiżi wkoll fuq kif mekkaniżmi ta' monitoraġġ madwar id-dinja rispondew għal-kriżi u għal kif dan jorbot mal-kriżi tal-drittijiet fundamentali ħarisna wkoll lejn id-drittijiet illi ġew identifikati jew kella interferenzi fejn kien hemm eh, realtajiet illi ġew identifikati biss f'xi stati membri biex ġifiri naraw naqra kif stati membri akkomodaw ċertu realtajiet partikolari, id-dritt tal-housing, id-dritt tal-propieta, id-dritt tal-pensjonijiet, ċertu dritt tal-xol, pal per eżempju il-collective bargaining, u drittijiet tal-ftajjel, il-sigurta soċjali, id-dritt tal-ilma u il- l-interdizzjoni ta' diskriminazzjoni. Rajna li l-istudji joffru analizi li tirrifletti r-realtà, iżda biex namlu dan ridna namlu datam skadenza ta' 30 ta' ġunju 2014 ġifiri l-analizi tifoka fuq is-sitwazzjoni e kif kienet sa 30 ta' ġunju. Ħadna konsiderazzjoni eh, madana kollu wkoll Eh, l elementi jew l-enin, fatti jew l-enin li ġraw anke wara din id-data madana kollu. Eh. Għamilna mm, konsultazzjonijiet ma l-partijiet kollha interessati u sa n-naddi għal sejbiet l-enin tal-istudju. Identifikajna tlet eh, tipi uh, ta' riformi, ta' miżuri, l net riformi sistemiċi, ġifiri dawk li diġa kienu eh, fuq l-agenda diġa qabel il-krizi, imma il-krizi talbet eh, li mm, ikun hemm approċ ta' austerità li eventualment skatta dawn it-tlet eh, miżuri, qed nitkellem pereżempju fuq riformi fil-settur tas-saħħa tal-kura tas-saħħa il-miżuri ta' austerità kifat. Eżempju kien per eżempju l-situazzjoni ta' depositi fil-Greċja, mbagħad kien hemm situazzjoni oħra, eh, situazzjonijiet oħra illi eh, ta' miżuri li eh, ġew meħuda biex eh, jittaffa l-impatt tal-krizi. Brabta ma' kull dritt, ehm, nitlobkom tħarsu ktar fidda tal-istudju ma' element ehm, li rajna prezenti tu l-istudju kollu, għala volja ma' osservajni għax diskriminazzjoni, rajna li l-miżuri ta' awsterita affettwaw ċertu faċex ta' soċjetà b'mod sproporzjonat u iktar minn oħrajn. U eh, tistgħu taraw fl-slide eh, ċertu gruppi eh, jew tipi ta' nies li ġew ta' b'mod sproporzjonat u ġew identifikati mill-istudju. Imbagħad bażat fuq dawn is-sejbiet l-istudju joħroġ b'numru ta' rakkomandazzjonijiet, hemm rakkomandazzjonijiet ġenerali, illi eh, qed jiġu suġġeriti li jiġu applikati eh, kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll ta' Unjoni Uħut me rakkomandazzjonijiet u ma dawk il taran fuq l-screen li il-tuħ il-kazz għat mandom ikunu orizzontali u mux sempli u mandom xindirizzaw bis it-naqis fl infiq imma li ikunem tassew tibdil strutturali. Irrid tkun hemm l-inklużjoni tal-partijiet kollha interessati u l-organizzazzjonijiet u um, m'għandux ikun hemm retrogressjoni fil-livell ta' min igawdi mill-miżuri um, meħuda. Irrid ikun hemm dejjem f'kull teħid ta' miżura ta' deċiżjoni il-fatt illi kulħadd jista' jibqa' jgawdi drittijiet bażiċi u eh, li l-komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet eh, formata trojka u l-pajjiżi tibqa' dejjem għaddejja. Grazzi. Ħana raw naqra forsi tipprova tagħlaq ħalli nkunu nistgħu ngħaddu għall-mistoqsijiet. Iva, naħseb jekk hemm xi mistoqsijiet tistgħu eh, Tistaw ta' dwal dawn, iva, l għaliexa għanna zewċ kellima oħra u fortunatament l-interpreti ma jistax jibqaw għal dejjem. Grazzi ħafna mill-ġdid minn dan ir-rapport eċċellenti. Grazzi. Ha nitlob li kollegi biex jaqraw u jaqraw u jekk għandhom mistoqsijiet jamlu sanaddu s-sur Rodolfo Katani li huwa l-Viċi President tal-Pjattaforma Soċjali u Segretarju tal-Forum tal-Forum Ewropew tad-Disabilità u s-sur Nikola Grateri li huwa prosekutur fit-Tribunal tal-Reġġo Kalabria fl-Italja. Jekk iġobkom eh. And while Rodolfo is um, taking his place, I just wanted to say that Sakemm il-kollegi għajħdu postom minna nishtinnejt ngħid li apparti mill-forum ta' disabilità l-awra ħafna diskussjoni anka fuq l-NGOs u l-aċċess li huma għandhom mal dan ir-rapport u jiena kuntent ħafna li pjattaforma soċjali hija rappreżentata llum hawnhekk bħala grupp Umbrella jirrappreżenta bosta NGOs. Jiena kuntent b'dan l-iżvilupp. Thank you very much. Oh. Rodolfo, you have the floor. Rodolfo. Grazzi ħafna dawk li forsi jaslu tard jinsabu f'sitwazzjoni daqsxejn diffiċli dawk li jkunu ħajtkellmu tard. Jiena diġà introduċejt ruħi għandi l-onur li nirrappreżenta żewġ organizzazzjonijiet importanti, pjattaforma soċjali tal-NGOs u il-Forum tad-Diżabilità Ewropew. Iż-żewġ organizzazzjonijiet huma maqodin flimkien, jaħdmu flimkien u jitkellmu bleħen wieħed. U għandhom trattat ta' interess komuni u li jisfidaw l-istati membri l-istituzzjonijiet Ewropej skużawni sabiex jieħdu azzjoni għabbasi tal-impenni li huma stipulati fit-trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Jiena Nsejt il-test tijaj u naqbess il-traduzzjoni xtiqnejt li hemm ħafna nies li qegħdin jesperjenzaw ħafna diskriminazzjoni u ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem f'kull qasam tal-ħajja tagħhom. U dan issir fl-istati membri kollha jien għamilt lista wkoll ta' ċertu eżempji li ħanaddihom malajr malajr. Hemm bosta nies li huma waqfa milli um, Probiti li fil-fat jamlu dan l-sport, jamlu sport minħabba li mandom xajnuna min li rifjuta illi vjaġġa blajru minħabba illi mandom assigurazzjoni. Nissa musulmani li mumiex edin jitħallew jidħlu fċertu postijiet minħabba illi kienu libsin il-velu koppji omosessuali illi irrapportaw illi kienu rifjutati milli ma tħallewx jitlu f'xi bar jew f'xi post minħabba li kienu qed jitbewsu fil-pubbliku. U fil-Polonja pereżempju kif ukoll f'bosta pajjiżi oħrajn nies omja li kienu qegħdin jużaw kelb sabiex jgħinhom ma kinux qegħdin jitħallew jitlu fi taxis anke fil-knejjes jew fil-ristoranti kien hemm raġel li għandu diżabilità fl-Irlanda li kien sforzat li jitlaq mill familja tiegħu u jidħol f'istituzzjoni medika sabiex jirċievi t trattament li kellu bżonn. Nista' nkompli għaddej bil-lista ta' każijiet ta' nies li huma żvantaġġati minħabba diżabilità tagħhom iżda huwa ċar li is-sitwazzjoni li qed nsemmilkom huma situazzjoni li u problemi kbar għal dawn in-nies. Fem ħafna nis li jibżaw jitkellmu dwar l-esperjenza tagħhom minħabba li huma m'għandhomx fiduċja fis-sistema legali, speċjalment meta huma jkun qegħdin jaffeġġaw teddit ta' mibeda jew violenza. L-analiżi ta' sitwazzjoni ta' daw il-każijiet aħna rridu naraw li konna informazzjoni tajba u ta' kwalità mill-istati membri kollha l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali għandha metodu sabiex tiġbor din l-informazzjoni. Fil-fatt jekk aħna nwaqfu lin nies milli jidħlu fl-ispazju pubbliku, wienet, bars u ristoranti, li nwaqfhom li jkollhom aċċess għal prodotti servizzi, serf tal-bank u affarijiet hekk. Dan mhumiex biss ksur ta' drittijiet tal-individu, iżda huma drittijiet ta' anzi dan huwa ksur ta' drittijiet illi għandhom jiggarantixxu li nies b'diżabilità jipparteċipaw bisħieħ fil-ħajja pubblika ta' ċittadini Ewropej u li ċarqu b'mod ħieles fl Ewropea dawk in-nies li għandhom diżabilità li l-kapaċitajiet tagħhom legali kienu ristretti ma jistgħux jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom kif suppost. Aħna diġà ċarajna dan il-punt. Aparti minn hekk qed tnaqqis jew l-użu ħażin tal-fondi jew tas-servizzi huma ksur ta' drittijiet fundamentali, per eżempju, jekk jitnaqsu s-servizzi minħabba miżuri ta' austerità jew nkella il-fatt li l-fondi kienu qegħdin jintużaw sabiex jappoġġaw iktar istituzzjonalizzazzjoni aħna nixtiequ l-bidla u hemm mod ta' kif nistgħu navvanzaw. Nipproponu tliet azzjonijiet ewlenin u għandna net iridu niżviluppaw strateġija interna tal-Unjoni Ewropea għal promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Illi flimkien ma' din l-istrateġija aħna jkollna affas u politika li tkun speċifika u apparti minn hekk li aħna rridu nadottaw id-direttiva ta' l-ugwaljanza tas sena 2008 bin-numru 426 illi hija propju dwar l-implementazzjoni tat trattament ugwali għal kulħadd relevanti x'inhuwa s-sess, ir-reliġjon, it-twemmin u preferenzi sessuali u l-fatt li jekk għandhomx diżabilità jew le, aħna nilqaw l-appozz tar-rapport ta' Serjura Ferrara dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropew aħna kuntenti il-proposti tagħha tant jaqblu ma dak li aħna qegħdin nipproponu. L-istrateġija u dak li hemm fiha jaqbel ħafna mal-proposti tal-pjattaformi soċjali u anka tan-netwerk ta' drittijiet tal-bniedem apparti mill proposta illi aħna qegħdin nipproponu. proponu aħna qegħdin narraw ir-rapport jiet foka ħafna kol fuq is-solidarjetà fuq id-drittijiet soċjali, ma nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tmur lil hinn minn sempliċement rispett u protezzjoni tad drittijiet tal bnidem L-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol proattiv ħalli tiżgura li dawn id-drittijiet huma implementati u rispettati. Apparti minn hekk dwar id-drittijiet soċjali dan huwa punt li semma wkoll fir-rapport ta' Ferrara. L-Unjoni Ewropea għandha tħeġġeġ l-Istati Membri sabiex iżommu u jimplementaw l-istrumenti tal-promozzjoni u ħarsin tad drittijiet tal-bniedem li ħarġu mill-Kunsill tad drittijiet tal-bniedem fil-ħdan il-ġus maquda u anka il- karta drittijiet fundamentali kif ukoll il-proċedura ta' l-menti. Il-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem flimkien magħha għandna nżidu għafas speċifiku tal-istrateġiji Ewropej u m'għandniex ikollna l-intenzjoni li nibdluhom dawn l-għanijiet. Pereżempju, l-għan tal-istrateġija tal-viżibilità għal bejn is-sena 2010-2020 għandna nirrevidu ħalli niżguraw li verament qed ikun hemm l-implementazzjoni tal- konvenzjoni tal u da dwar il-bnedmin li għandhom disabilta illi wara li din konvenzjoni kienet ratifikata mill-Unjoni Ewropea din saret part importanti mis-sistema legali tagħna u nixtieq nisħaq fuq il-fatt li din il-Konvenzjoni Ewropea hija l-unika konvenzjoni internazzjonali li kienet ratifikata mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri naħseb li rridu nħossuna gburin ħafna ta' dan u aħna ħejjejna rapport minn tagħna illi ħajkun stabbilit għal eh, kumitat speċifiku tal-ġnus maquda dan ħajsi minna ftit jiem oħra. Il-Komissjoni adottat l-istrateġija ta' kontra diskriminazzjoni ta' Roma u l-istrateġija tal-sessi aħna qegħdin naraw li it-tim ta' Juncker huwa nkwetat fuq il-fatt li revizjoni reviżjoni ta' dawn strategiji u l-adozzjoni ta' strategiji ġodda mhumiex qegħdin fuq l-aġenda tagħhom. U bħala konsegwenza ta' dan għandna riskju l-Unjoni Ewropea ħata allura mill-opportunità li tiżviluppa politika illi tista' verament twassal għal differenza fil-ħajja tal- ta' ċittadini tagħna. Per eżempju, fl-Unjoni Ewropea ir-roadmap għal promiss protezzjoni tal nis LGBT dawn jistgħu verament tejbu l konsistenza tal-implementazzjoni dak li għandu xaqsam l-standards Ewropej u anka il-konvenzjoni dwar id-drittijiet tat tfal dan jista' jappoġġaw wkoll l-implementazzjoni ta' miżuri li jistgħu jipproteġu d-drittijiet tat tfal hekk kif huwa meħtieġ mal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Iżda parti minn ikku importanti wkoll li l-Unjoni Ewropea tibda timplementa direttiva eh, favur l-ugwaljanza u aħna kuntenti l-Parlament Ewropew huma favur din id-direttiva u vera nilqa da kollu qed tagħmel Kummissarju Jurova sabiex tkun implementata din id-direttiva. U jgħan ikkonkludi issa naħseb li permessa ta' din id-direttiva nistgħu niżguraw li kulħadd li huwa membru eh, minn dawn il-gruppi li huma vulnerabbli għad diskriminazzjoni jekk kif huma identifikati fil- skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom aċċess kontinu għal prodotti u servizzi u bekk nippermettu l-Istati membri jridu jkomplu jimplementaw UNHCRPD kullim kienu bl-istess mod. Aparti minn hekk aħna din nistennew l-Kummissjoni sabiex toħroġ bi proposta għall att tal-aċċessibilità li kien imħabbar fis-sena 2012 diġà dan kien diġà din kienet diġà proposta leġislativa li tista' tibdel il-ħajja ta' ħafna u ħafna nies. Aħna tal-fema illi iktar mi għaddi żmien l-istituzzjoni Ewropej għandhom jarfu l-valur miżjut li tista' toffri l-Unjoni Ewropea sabiex nirratifikaw u nimplementaw l-istrumenti ta' l-Unjoni Ewropea hekk kif aħna għamilna fil kas tal-konvenzjoni nixtiequ nisqu wkoll fuq il-fatt li l-pjattaformi soċjali u l-forum tad diżabilità interessati ħafna li nkomplu niddiskutu din il-proposta mal-bqija ta' ħbib tagħna għawek fiħdan li kumitat liba u anke mal-Parlament Ewropew in ġenerali. Ingrazzakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you very much, Mr. Katani. And, uh... Grazie ħafna, Sur Katani. issa nixtieq illi nistiden lis sur Gratteri bħala l-aħħar kellim nixtieq ingrazzi ħafna l-interpreti minn bil-qoddim tal-paċenzja tagħhom maħbar jissa jkun naqbżu ftit il-ħin. Iva, nipprova nitkellem għal nqas minn 10 minuti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferrara tal-istidni tni f'dawn l-aħħar ftit snin aħna rajna l pajjiżi tal-Afrika tat Tramuntana kif ukoll eh, Sirja edin ikunu għaddej minn problemi kbar ħafna. Il-flussi migratorji ta' dawn in-nies li sabiex jibqaw ħajjin u jgħixu ħajja ħjar lesti li jirriskjaw ħajjithom fil-Mediterran edin ikomplu jizdidu ċifri u man basrin li ħajkomplu jizdidu iktar. Issa jekk aħna naħsbu fuq l-istrateġiji illi l-Ewropa ħasbet li timplementa naraw li dawn huma strateġiji li fil-kontenut tagħhom mhumiex xirqa. Sistemi li mhux qegħdin joffru soluzzjoni għal dan il-problema ħabba li sfortunatament qegħdin ngħixu f'Ewropa dajfa. Ewropa illi hija iktar inkwetata fuq il-problema ekonomika u d-dum xur t-diskuti il-sujġet tal-ekonomija, iżda mbagħad ma s-sib is-sigurtà. Żgur illi ħaj u minna inqas minn nofs li kellu minna li kieku aħna kellna l-kuraġġ illi ninvestu f'dawn il-pajjiżi ħalli dawn l-iżventurati ma jkunux sfurzati illi jħarbu minn pajjiżhom ikkun ħajqu minna ħafna inqas jekk aħna minn flok ninvestu f'dan il-pajjiżi mhux naqbdu ntuhom il-flus minħabba li nafu li r-riskju tal-korruzzjoni huwa riskju qawwi naraw li huma jkun jistgħu jibnu l-bjar, jibnu eh, installazzjonijiet tal-enerġija tax-xemx, sptarijiet eċċetra li vera għandhom bżonn. Jiena għalfejn qed ngħid dan, jiena nixtieq illi naħodkom fuq vjaġġ issa li jaslu daw l-iżventurati fl-Italja jew nkella f'pajjiżi bħal Spanja u l-Greċja illi għandhom eh, sistema ta' migrazzjoni iktar ristretta ħafna nis jippreferu jaslu Lampedusa u mhux jaqsmu l stretta ġibilta illi huwa inqas problematiku, iżda mbagħad meta jaslu fl-Ewropa din il-problema tibqa' problema tal-Italja minħabba l-pajjiżi li iktar b'saħħithom. Fl-Unjoni Ewropea ma tantx huma nkwetati din il-problema minħabba li din hija problema illi l-ewwel qabel kollox hija problema tal-Italja. U l-Ewropa minħabba li Ewropa dajfa miex imħazba jew kwitata fuq is-sigurtà jiena jiena mhux qed noqgħod imbeżżan lin-nies u ngħidilkom li teslu terroristi flimkien ma' dawn l-immigranti. Minħabba li jekk naħsbu pereżempju fl-ISIS qed naraw li huma m'għandhomx bżonn jimportaw terroristi hawnhekk minħabba li terroristi diġà qegħdin fostna huma qegħdin jirreklutaw lin-nies jimmiraw ħalli jindirizzaw nies li huma marginalizzati, nies li baqgħu barra, mill-xibka tas-soċjetà nies li jħossuhom imwarbin allura jagħtuhom iktar seta permezz ta' tal-pritki tagħhom huma permezz tal-internet ikunu jistgħu jattakkaw fejn iridu. Hekk kif ġara fl-Ewropa. Sissa minħabba li l-Ewropa mandi miex mamra, mandiġ din il-kultura ta' sigurta, għalek il-pajizi ta' ċentru Eh, Ewropej huwa mimli eh, mafjużi illi għedin emmek sabiex jamlu zewċ reati kriminali ibiħu il-kokaina u jirreċiklaw zewċ tip ta' reati kriminali li mandomx bżon ħafna affarijiet. Meta dawn l-izventurati, dawn l-immigrati jaslu fi xtutna fl-Europa, il-problema il problema E, immedjata ma tkunx il-problema ta' rizorsi ta' Ewropej, aħna nafu li mill-ewwel il-problema, l-ikbar problema tkun li aħna rridu nilħu dan l-għajnuna tagħhom. U l-problema nistgħux naqbdu nsolvu permezz ta' dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni, isom kampijiet tal-konċentrament ħafna minnhom, dawn huma postijiet fejn l-immigranti qegħdin ikunu miżmuma iżda mhumiex qed ikunu mejjuna sabiex jintegraw fis-soċjetà u dawn iċ d detenzjoni qed isiru simbolu tal-ipokrezija tagħna minħabba li aħna qegħdin nitfgħu n-nies f'ċertu kategoriji natuhom l-opportunità l-umbat jitċaqalqu per eżempju xi 1000 km jew 2000 km u allura dak li nkunu għamilna mhux solvejna problema iżda farfarnija fuq x'imkien ieħor. U eh, din hija l-iktar kwistjoni importanti tal-Ewropa ċentrali hija li aħna qegħdin nażbu li l-problema tal- ta' nofsinhar miex problem biss tal-Mediterran, da tkun problema tal-Ewropa kollha minħabba jekk ikun hemm nies illi jiċċaqlqu minn nofsinhar tramuntana pereżempju din mhux qed tissolvi l-problema. Il-problema rridu nsolvuha b'mod illi insibu soluzzjoni flimkien mhuwiex biżejjed li tinvesti ftit flus u tibgħat erba' dajes ħalli jgħinu lil dawn l-nies fil-Mediterran ħabba l-problema tkompli tiżdied Mela, jiena smajt illi dan l-aħħar edin jgħidu għara fl-aħħar edin eh, naraw illi fil-ħabsiet tal-Italja minn qas priġunieri Jiena naħseb illi din mhux ħaġa li tfarraħni minn flok irridu nibnu ħafsir ġodda u noħolqu sistema edukattiva u sistema tajba ta' riabilitazzjoni ħalli wieħed ma jkunx imħeġġeġ li jkommetti reat kriminali. Jiena naħseb illi daw kollha illi jkunu qegħdin eh, jagħmlu x-xogħol pereżempju ta' eh, imħalfin u nippruvaw naraw li dawn jagħmlu ċertu sqarijiet din mhix solfi problema. Jiena naħseb li l-Ewropa mhix xi ħaġa imbeda minna aħna l-Ewropa, allura rridu nkunu konxi ta' dan il-fatt. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Gatterri, nixtieq ningrazzja ħafna lil daw kollha li tkellmu matul din is-seduta. Sejjer inti iva, Tajjeb, mela nixti ringrazzja lilkom ukoll tal-li kontu għawek u tal-li għattu għawek mal-matul l-ismiħ kollu. Għanna erba membri illi ixtuq jisaqsu mistoqsijiet. Xtaqtkom biex iżommu fil-qossor l-interpreti qablu ġentilment ngħiduna ftit minuti oħra. Ġifiri, nitlob il-kollegi sabiex jitkellmu fil-qosor. That's possible. Um, Jekk jista' jkun żommu biss għal minuta Mario Larsen. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija, suġġeriment dwar eh, kusonijiet tal-minoranzi naħseb illi huwa importanti li nifmu li hemm aspetti differenti ta' dawn. Hemm xi ħud koperti minn konvenzjonijiet u mill-Kunsil tal-Ewropa u hemm oħrajn mhumiex għax huma kussjonijiet tal-Unjoni. Issa għandna però minoranzi ġodda pajjiżi li ġejjin mill-pajjiżi eh, ġodda fil-Unjoni Ewropea bħal Polonja per eżempju, u dawn qegħdin jaħdmu u jgħixu eh, f'pajjiżi eh, bħal Renju Unit u il-fat li huma kopert li huma parti minn minoranza ġdida ifisser li mumiex koperti minn ħafna fil-gwar ta' ħafna affarijiet bħal per eżempju it-tfal tagħhom. Min qed jitratta dan is-suġġeriment tiegħi huwa li tajjeb li wieħed eh, jinkludi dan jiena dik hemm ġejja minn konferenza konferenza dwar l-immigrazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea u kustjonijiet marbuta ma' xogħol u kwistjonijiet oħra soċjali u kwistjonijiet eh, bażiċi ta' drittijiet. Eh, se nagħmlu dwar dan mela, il-President jgħidilha li kważi kważi hija rispondit li l-anfisa bil-mistoqsijiet tagħha stess, issa għandna l-Sinjura Verġjar. Fil-qosor jekk jogħġbok. Iva, jena tassew kontenta eh, minħabba l-fat eh, skużawni nerġa nebda. Iva, omt eh, kmiri allura għandi naqra problem biex nisetja l-idejat ċarif moħi aħna Importanti li nifokaw fuq din kwistjoni eh, tal-migrazzjoni ma importanti eh, li nejdu eh, il-verità. Għaxina ma nistax niflaħ li nibqaw nejdu li aħna vaduti mill-migranti u l-unika problema hija l-Italja. Naħseb eh, il-koll eh, eh, kolla li jafuni tafu xini l-idea tiegħi fuq il-kwestjoni l li aħna aħna ħafna drabi aħna ħatja tal-fatt li niġġustifikaw dawk li għajmu dejat tal-emin estremu. Naħseb li ħafna drabi dawn it-tip ta' idejat eh, waqfu eh, il-kooperazzjoni bejn l-istati membri li tant eh, nixtiequ li qed jitlob jom Ħafna drabi u frot il-gvern bħal li għandek fl-Italja, il-gvern Renzi li ħafna drabi negozja mm, affarijiet li huma favuri ma nafx jena xin huma allura il-punti ta' referenzi tiegħi, ma nafx fejn tidħol l-Unjoni Ewropea. Għandi mistoqsija lill-fra mill li jiex tawna ċifri fuq eh, kif għossu għame l-lot eh, rigward l-antisemitizmu li għet jikber s-sur Ketani eh, għamel referenza u koll dwar eh, iżjeda fl-islamofobija. Nishtiq eh, inkunnaf naf jekk l-istess ħaġa mm, sarriċ fuq l-islamofobija u zjeda fil-Islam, illa li xe situazzjoni fi Franza ta' s-sew ta' tħassib. Grazzi. Mela, il-kallima li jmissa, grazzi ħafna fil-qossor ħafna l qed ringrazzja lill mistirna tagħna eh, tal-lum għax il-prezentazzjoni tagħhom kienu tassew interessanti anka biex aħna nifukaw id-dibattitu tagħna. Fil-diskussjoni li kena dan l-aħħar dwar il-mibeda lejn il-Zingari smajna fil-fatt eh, numru ta' membri parlamentani fostom is-Sur Bonanno l onorevole Bonanno li tkellmu bil-mibeda kontra dawn iż-Zingari. Aħna qegħdin naħdmu biex eh, eh, irdu eh, din l-imġiba ta' diskriminazzjoni u f'din il-kamra laqas nista'. Eh, ma nistawx għasin ċanfru lil min jitkellem b'din il-mibeda. Il-Presidenti ringrazzja lil kellima tal kienet fil-qosor. Juan Fernando issa, ħankun fil-qosor ħafna għax preċiżament il-punt li kont senajt kien eh, fil-fat lil eh, il-rappresentant tal-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bnidem għaxu semma l-antisemitizmu iż-żida fil-sentimenti menti ta' dan it-tip. Issa dwar eh, eh, l-indirizzaw u eh, nġildu kontra l-mod ta' kif qed isiru l-affarijiet, imma aħna għandna nieħdu wkoll l-esperjenzi tal-passat il-lut għedin niprovaw jaharbu għedin jiġu mistiedna mill-gvern Izraeljan biex imorru lura fil-Izrael biex jisibu sigurta. Għanna nqajmu kuxenza għalek dwar dan imma għanna u koll indaħlu eh, il-tfassil ta' politika ġdida Eh, mux fil-rigward il wihet jagħmel is-sigurtà fil-postijiet tal-lut ma li titqajjem kuxenza kontra eh, eh, dwar dan. Issa, Ijo, jien nitkellem bit-Taljan jgħid il-kellimi għax ħan indirizza issa l-rapprezentat Taljan. Jiena smajtek tgħid illi il-kustjoni tal-Mediterran hija marbuta mal ħafna maritana minħabba illi fi Spanja il-liġi hija stretta. Imma il-problema jew kol marbuta mal-fat li ma nixinix nitrattaw il-fenomenu tal-pajizi tal um, eh, ta' origini. kif nafu li kien hemm problemi mux e, e, biss marbuta, mux biss minħabba l-problemi, e, u l-fat li liġi stretta fi Spanja, ma mħabba farijiet uħra u kol. Issa, l-President jgħid illi Issa il-Sinjura Spinelli li lawnek mill-bidu ta' smieħ għanda dritti titkellem. Barbara, inti ħatkun l-aħħar ma tal-lejla. Grazzi, President. Mistoqsija għal eh, Sinjur Ivankovic. Nirringrazzja ta' xoli li għamel. Eh, kien ta' ajut kbir taħseb li l-problema ċentrali eh, eh, ta' diffikultà li wieħed eh, iħare li jagħti valur għal drittijiet id-drittijiet li wieħed ikollu dritta Hawnhekk nixtieq indu lura lej risposta li natat minn um, Kummissarju Katajnen u dan ir-rigward waqt intervista tal-deputati Grigi dwar l-effett tal-awserita fuq id-drittijiet eh, u fuq iċ-charter. E, Iġifiri, id-drittijiet li huma garantiti mit charter ir-risposta tal-Kummissjoni Ewropea kienet li iċ-charter u l-liġi Ewropea ma jiswawx fil-kas tal-politika ta' Trojka minħabba li l-MOU ta' Trojka huwa ftehim bilaterali bej stat li għandu id-dejn u il-kredituri tiegħu jien fil-opinjoni tiegħi dan huwa dritt fondamentali l-ksur anzi ta' dritt fondamentali ġviri li wieħed ikollu id-dritt li wieħed ikollu drittijiet. Grazzi ħafna. Mela, rridu nkunu disciplinati issa għax l-interpreti tagħna issa ħajkunu magħna għal biss ftit ħin. Mela, jekk hemm mistoqsijiet speċifiċi irrispondu dawk jekk joġobkom mhux tirrispondu kollox, jekk ikun hemm bżonn tistgħu tibatu il-risposti tagħkom bil-miktub. Il-Sinjura Spinelli fil- malajr 30 sekonda biex rispondija. Grazzi ħafna tal-mistoqsija kontroversjali li jinti għandek għamiltu jina pal-avukat ħanħu paslura u e, nejdlek li tiġa hemm opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizja tal-Unjoni Ewropea fil-kas Pringle fej huma e, fil-fatt talbu li ssir din it-tip ta' interpretazzjoni. Mista noħdilkom aktar ħin. Il-Sur Katani jekk għandek mistoqsija speċifika x'tirrispondi tista' tagħmel da. Jiena nixtieq nagħmel e, ngħid ċajta qasira, għandi ħabib u dan il-ħabib u aswet, għami, ludi u gej. Aħsbu, eh, irriflettu fuq dan. Inti għandek id-dritt, eh, il-President għamel dan din it-tip ta' ċajta. Issa, veru ma nixħin. Eh, u ma nirridu aktar ċajtek, ma jimporta xejt il-President. Il-protokoll jitlob illi ikonna naqra minuti għal rapporter nkella ma jkunx tassew smieħ tajjeb għalhekk jiena nixtieq li Lara Ferrari tagħti xi ftit kummenti jiena mhux se nitkellem fil-fatt jiena jiena nifsi Eh, eh, veru ma baqanna xej ħin, ġifiri l-ora għal żewġ minuti ħat titkellem biss. Naf li tala jħobbu jpaċċu fit-tul imma għandha biss żewġ minuti jitċajta jiċċajta il-President. Il-kellim għandu minut. Pala tal ma nistax, nipermetti li jinataw ċertu disk diskussjoni, kommenti, minna ma nagħti risposta jiena ma tistax li li sejjaħ li eh, l-emini eh, meta nitkellmu dwar dawn il-persuni huwa hija kustjoni sensitiva aħna ma rridux flus, aħna nirridu illi n-nefqa l-ispejjeż ta' dak il qed iseħħ fil-Mediterran jitqassam bejn l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea aħna jekk qegħdin fl-Ewropa hekk għandu jkun fl-interess ta' demokrazija kulħadd qed jitkellem ngħaddi eh, mela għal eh, l-aħħar kummenti konklużjoni mill-ora Ferrari jiena ħanxedi l-ħin tiegħi. Jiena nixtieq ngħid nirringrazzja lill kollegi tal-kontribuzzjoni tagħhom huwa eh, eh, diffiċli biex li wieħed jagħmel sħiħ fuq drittijiet fundamentali, imma llum li għaddejna minn dawn il-proċessi qed ikollna aktar preċiżjoni dwar il-mod ta' kif qegħdin nittrattaw dawn id dritti dan il-proċess ta' drittijiet fundamentali qed inħarsu lejn ir-relazzjoni legali eh, anke mal-Kunsill ta' l-Ewropa ma' Sur Timmermans Itkellimna wkoll dwar il-proċess um, kollu hu kellna anka il-mistoqsijiet u risposti qegħdin nippruvaw nibbilanċaw l-affarijiet anka ir-relazzjoni ma dawk eh, li huma interessati u mal-NGOs u aspetti oħra marbuta ma dan naseb illum irnexxina nagħmlu eh, progress nirringrazzja li rapporter u anka lil membri tal-mistoqsijiet preċiżi li huma għamlu. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi tal-paċenza tagħhom u tal-għajnuna tagħhom għalhekk b'dan jiena nixtieq nirġendu li rapporter għal konklużjonijiet tagħha. Lora, fidejk. Grazzi ħafna, ħankun fil-qosor ħafna għax eh, il-ħin qed jitlob illi eh, inkun fil-qosol u għanet nix ringrazzja li rapporters kolla li eh, intervjanaw lum għal kontributi tagħhom li tawna li kienu prezzjużi u li ħajiddaħlu fil-rapport nirringrazzja l-membri kolla, l-kollegi kolla li baqgħu hawnhekk salaxa salaxar biex anka huma jagħtu l-kontribut tagħhom u fil-diskussjoni il-sujġetti kienu ħafna li diskutejna dwarhom l-integrazzjoni soċjali, ġita kontra l-preġudizzju, il-ħarsin tal-minoranzi u fuq kollox tkellimna dwar il-mekkanizmi istituzzjonali li wieħed irid jaddotta biex l-Unjoni Ewropea tkun tassow mhux biss eh, eh, eh, tħares il-drittijiet fundamentali imma l rwol ikolla wkoll rwol proattiv, tkun promotur ta' dawn id-drittijiet tal-bniedem. U għalhekk importanti kif ġi issuġġerut mill-Kummissarju Timmermans illi konna tassow dialogu l-għennet ma' soċjetà ċivili u tieni anka bejn il-gvernijiet tal-istati membri, il-Kunsill jista' jagħmel ħafna aktar milli jagħmel sissa għax huwa ovvju illi huwa importanti illi ikonna monitoraġġ eh, kostanti dwar dan il-ħarsin ta' drittijiet tal- fundamentali eh, għax eh, nisimaw dwar il-ksur ta' dawn id-drittijiet anka fl-istati membri. Għalek nix nir-ingrazzja għal darboħra li kullħat tal-prezenza kom u tal-kontribut illi għamiltu. Grazie ħafna imma specialment u kol grazzi tal-li il-għajtu għonek, il-membri e, eh, sal-axar minuta dinja eh, dan huwa suġġett importanti ħafna. Nirringrazzakom ta' dan ismiħ eccellenti. Grazie mille. Grazie.